So, ladies and gentlemen, welcome to the Internal Market and Consumer Protection Committee meeting. Um, can we start by... Nistan Vidal Signori. Naddu taw l-agenda, Nemx kommenti. Emma l-minuti mit 25 u 26 ta' jannar, 6 ta' frar, 10 ta' frar. Dawn jom. U jħajġu approvati sa' kemma ma jkunx hemm oġġezzjoni sa' tmim nilqa' tal-lum. Naħseb hemm xi informazzjoni li tintikom minn ħadd president Dan din laqa hija web stream live hemm liqa għall applikazzjoni e-meeting għal kull uh, membru li konna aċċess għad dokument u ikunem laqa straordinarja nar it-tnej tal-nar fit-13 ta' marzu mis-seba sa' 8 u nofs fi Strasburgu. Jiġifieri jekk jaġobkom, żommu dan li Nixtieq nilqa' xi um, persuni qed iżuruna l-lum, speċjalment il-Kumitat ta' Persuni b'Diżabilità l-organizzazzjonijiet kom hawnhekk grazzi tal-li inaqdu magħna. Jiena naf li intom interessati ħafna biex issegu il-progress fuq il-att ta' aċċessibilità. Il-att ta' aċċessibilità huwa dossier illi dan il-Kumitat jitratta bis-serjetà. Rivina għakom tal-li qegħdin fid-dibattitu tagħna llum. Għanna għatta punti, pero qabel ma naslu iżda proset, grazzi tal-li għedin għonek. E, jekk ekonem xeħat iġinis illi sissa mandomx interpretazzjoni, imma jishtiqu interpretazzjoni, emmu kol xie hemm xi e, e, siġiet disponibbli bil-headphones u nistgħu forsi nsibulkom siġijiet oħrajn. Emm il-headphones. Jiġri jekk m'għandkom traduzzjoni u tixtieq ikolkom traduzzjoni jekk jaġobkom ejdunna. Nistoltu jkonna aġġornament fuq trilogi u laqat oħrajn imma sissa ma kienx hemm mill-aħħar laqa li kellna li nistgħu ngħaddu minnu fiħ għall-ewwel punt ta' li hija l-opinjoni fuq il-proposta għal direttiva li temenda il-direttiva ta' stazzjonament tal ħaddim għal posting of workers. Rapporter wa Kristal Xar Damoza tal-opinjoni li u opinjoni ħan nasqu di il-komitat ta' Empl. Newel ħandu li rapporter un il kellima l-oħra. Nixxieq li nżommu ma' ħames minuti imbagħad forsi tliet minuti biex nipprovaw nżommu mal-aġenda llum. Imbagħad jekk tidu tikkumentaw fuq kummenti fuq xi ħaġa ħrajdunna. Krista Xarda Moza. Grazie, Ivan, itkan bid-danis l-lum, ġifiri, forsi tokom għacħans biex tilbsu l-headphones. Jek ma tifmux id-danis. Grazie. Grazie tal-li tajtuni ħames minuti. Mhix ċerta li għandi bżonn ħames minuti, ma insomma. Jiena diġa qed. Id-direzzjoni il-li rridu nimxu fiha fil-Komitat IMCO. U ma tantx għandi emendi lanqas x'namel. Għandi xi tminja u jiena interessata ħafna fl-opinjonijiet tagħkom biex ikun jista' jkun naqbil hawnhekk fil-kumitat. Jista' mod ġenerali. Nixtieq ngħid li nappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni Mod Ġenerali biex naġġastaw il-direttiva tal stazzjonament tal-ħadima f'kull każ nappoġġa l-attenzjoni wara din proposta biex nispeċifikaw id-direttiva tal-posting. U ma fi tlet osma għandi xi emendi li naħseb illi proposta tkun iktar preċiża u li konna aktar ċarezza biex ma noħolqux problemi jew għal kemm għall-istati membri jew għal impjegati mkella minn iħaddem Mela, qasam li għandu xaqsam ma' tul tal-posting. Dan jgħid li dan għandu jiġi jista' jiġi posted għal 24 xar taħt dawn ir-regoli u jiena issa qed nissuġġerixxu illi nlimitaw għal 6 xhur. Qed nagħmel dan għal bosta raġunijiet iżda l-ewwel nixtieq ngħid li 6 xhur wara ħjar għabbażi tal-prinċipju li per eżempju nkella wara sitt xhur titqgħod ħallas id-dħul tad eh, it-taxxa ta' dħul fuqhom. Allura jagħmel sens li nieqfu sa sitt xhur bħala stazzjonament. U għalfejn importanti dan, dan hu importanti minn lat intern għaliex aħna rridu nigarantixxu għal rafas għal kompens u kompetizzjoni ġusta. Jridu li l-impjegati tagħna jkunu trattati b'mod ġust. U dan ifisser illi tikollok l-istess paga għall-istess xogħol fl-istess post tax-xogħol. U id-direttiva ta' stazzjonament ifisser illi mhux dejjem bil-fors ħajkollok l-istess paga l-istess xogħol. Imma aspetti ieħor nħossu importanti li huwa illi aħna rridu nkunu nistgħu nilimitaw dak li msejjaħ brain drain. Ġifieri dawn il-kondizzjonijiet indaqs biex mhux ikonna ħaddiema li kollom il-ħiliet tajbin u għoljin biex imorru lek mill-vand għal punent biex jiġu eh, minn ta' kondizjonijiet ndaqs għalhekk il-proposta tiegħi hija li minn 24 xhur ninżu għal 6 xhur. It-tieni ħaġa li aħna rajna huma definizzjonijiet tal-kelma remunerazzjoni. Jien suġġerejt fl-abbozz tiegħi li il id-definizzjoni li diġa hemm fuq xana xirdu nejdu b'rinumerazzjoni, paga. Jina sepirt għannu nżommu ma l-definizjoni li nabħalissa. Għalli xija definizjoni il segwi il-moda li għanna fl-istati membri u anke minħabba li dan ħajwassal l inċertezzi jekk aħna ħanoqogħdu u noħolqu definizzjonijiet ġodda ta' paga u mhux paga u din importanti ħafna għal grupp soċjodemokratiku u l-aħħar punt fejn għandi emendi ir-regola għal persuni temporani, impjegati temporani. Ovvjament, aħna rridu nsegu regola fid-direttiva ta' dawn aġenti temporani li diġa jeżistu ma jekk għandek stati membri individwali fridu jmorru iktar li lin biex jaħarsu il-dawn il-ħattima, mela bla dubju ta' xej, dawn l-istati membri irridu jkunu jistaw jagħmlu dan. Lek, dak li għandi f'termini ta' emendi. Rabta ma' proposta tal-Kummissjoni illi kifet impoġġi b'mod ġenerali. Nistana bil-ħerqa kommenti tankom u jina kontenta li nipruvaw insibu appoċ wisa kemm jista' jkun għaddi l-opinjoni tiegħi biex il-komitat ikun jista' jagħti każ il-kommenti li għandna. Min għajt ħajtkellem fis semmi il-PP Andrea Schwab. Grazie Signora Chair. Grazzi l il kollega tijem se taxkon hawnhekk illum, iżda kienem xi affarijiet xi punti li xtieq inżit ukoll. kol. Fl-ewel skambju ta' femmiet, aħna diġa kena ideja tal-punti differenti ta' tluq ta' gruppi differenti, Sur kara taħoss illi aħna irridu nkunu nistaw insibu kompromess u nsibu maġġoranza fil-komitat. Rabta mal punti tal-Kommissjoni hemm erba' punti. L-ewwel net id-direttiva tal-posted workers ħadima stazzjonati għandu applikazzjoni orizzontali li jisir tiġi estiza u għahna u l-kollega tiegħi jappoġġa din u jfisser li l-istess regoli se jappoġġa, se japplikaw għal setturi kollha u s su intern. Ovvjament din l-applikazzjoni wiesa matul is-setturi kollha jfisser il memx possibilità ta' eżenzjonijiet. Għal-SMEs u importanti li ma jkunx hemm xkil li jiġi preżentat lil SMEs illi jibgħatu l-ħadima tagħhom barra. U dej importanti għal IPP għaliex se jkollna pakket fuq il-moviment tal qotti tas servizzi u ma jistgħux inkunu taħt ċertu illużjoni illi dan it-tip ta' stazzjonament u regoli dwar dan indu jkun kompletament maqtuħ mill-regoli dwar is-servizzi. Għaxin aħna musa jkollna biex Eh, kumpanija waħda jew tnej fil-ġejjieni. Aħna l-ewwel meta kon nitkellmu dwar l-għotju tas-servizzi, kellna burokrazija sħiħa. U meta jekk aħna rridu nżommu is-suq intern li jaħdem sew, irridu naraw illi ir-regoli huma fil-fatt pratiċi li mhumiex burokratiċi żejjed u ma jkunx hemm eh, ostakli li xeklu il-kummerċ finali. Naħseb il-proposta hija waħda vjabili u jitjgħid li m'għandniex bżonn nirregolaw iż u illi jekk nagħmlu il-posting stazzjonament lil minn sitt xhur għandu xkun legali kien hemm diġà xi li fid-direttiva twal meta kont tkallmu fuq il revizjoni tad-direttiva hemm separazzjoni bejn kien sejħa l-Ewropej tal-Punent u tal-Vant. Imma Zukara sejti li ma jistax ikun aħna u li aħna Ewropa waħdanija. U l-ideja illi il-ħaddiema u protezzjoni tal ħaddima f'stati membri oħrajn jandom jiġu um, ignorati hija kontra il-valuri tal-Unjoni aħna vera nafu li hemm differenzi bejn min qed jitħallas iktar minn qed jitħallas inqas xi pajjiżi ma xi ħaġa nistgħu nerbuha. Wara minn hekk eh, l-opinjoni tal-IMCO Ampo huwa komitat dan il-qasam u hemm il-diskussjonijiet fi trilogu fil-Konsill jirrappreżenta il-Parlament, il-pożizzjoni tal-Parlament kollu li jrid jiddefendi l-erba' libertajiet. Aħna irrid ma jistgħux nilimitaw il-moviment, jiela dan tassew ikun eh, virazzjoni u ma jistgħux interpretat il-mod. Grazzi. Grazzi, jina xadu fil-sem li sijar, ġifri għandu xie komment fil-sem li sijar, pozizjoni tijaj stess. Kienem l-ewel net suġġerimenti fuq il-bazi legali. Hemm suġġerimenti dwar li nbidlu il-bazi legali. Naħseb importanti li aħna nżommu mal-bazi legali qed tiġi proposta. Din il-proposta eh, hija e, hemmhekk biex s servizzi u ma nistawx nistendoħ minn artiklu 53 wieħed u 66 għal wieħed 5 wieħed u wieħed 5 Fuq il-stazzjonament fuq żmien twil. E kien hemm il- um, Għatja fuq il-stazzjonament fuq żmien twil u ikun hemm livell indaqs il-proposta kienet ta' 24 xahar biex il-persuna diġi stazzjonata tkun soġġetta għal regoli mandatorji ta' stazzjonament wara dawn 24 xahar u qed jipproponu dan bħala xi ħaġa kumulattiva bħala regola ġbiri. Jiena nappoġġa li fl-ħar ħarri konna ma jkonniex social dumping u li jkollna kondizzjonijiet indaqs imma naħseb illi l-ammont ta' żmien, il-perjodu ta' żmien li qed jiġi propost mhux qed jirrifletti s soluzzjoni f'ħafna setturi, speċjalment meta nitkellmu fuq livell kumulattiv mod partikolari. Żgur ma nistax nappoġġa illi naqsuha minn 24 xahar għal 6 xhur f'oqsma kollha. Per eżempju, jekk tieħu l-eżempju llum ta' jekk inti tixxi scanner tal cancer dan ħat tixtrih kontrat ta' manteniment ta' xar snin. U kieku dan il-fornituri jrid joqgħod ibiddel l-inġiniera tiegħu madwar l-Ewropa biex jagħmel manteniment. U jista' jkun li jżu bżonn iktar minn sitt xhur, jista' jkun kellhom bżonn li l u jgħodu għam iktar minn sentej biex jirranġaw din il-magna. Jiġifieri għalhekk li ma nistax naċċetta li jkollna dan is-suġġeriment arbitrarju ta' perdu bil-fors ta' sitt xhur għal kollox. Għandi eh, tħassib ta' kif dawn jistgħu joqogħdu għal artiklu 3 u artiklu 8 ta' il-regolament ta' Ruma fejn qed jgħid li l-kuntratt tal-impjeg jiġi gvernat mill-liġi li jintintażan il partijiet involuti. Jiena li għal-għażla m'għandix iċċaħħat minn iħaddem għal protezzjoni tar-regoli mandatorji tal-liġi fil-pajjiż m'għandha tkun għażla ċar ħafna illi diġa mis salvagwardji biex nipproteġu kontra social dumping ruma wieħed u rridu naraw illi dawk id-dispożizzjonijiet jiġu applikati kif suppost u m'għandniex bżonn ikonna dan din id-data arbitrarja pala perdu ta' żmien. Huwa possibbli nagħmlu dan billi eh, nagħmlu dan billi u ma' ġurisdizzjonijiet differenti mingħajr ma' li kollok bżonn kondizzjonijiet addizzjonali. Speċjalment f'dak l-eżempju li kif tajtkom li jista' jgħod f'ħafna stati membri differenti wkoll u rridu naraw illi regoli fil-fatt u jkunu jistaw jiġu inforzabli. Dawk huma soluzzjoni dawlanin tiegħi. Kif nisma' x'kien qed jgħid Andreas li pipi issuġġeraw li jkun hemm eżenzjoni fuq l-SMEs hija xi ħaġa li toġobni inix nippreferi nisib soluzzjoni tot tal-kumpaniji tal u kbar u anke għal dawn is-setturi tekniċi wkoll kieku jkunu ħerma jekk ma jirnexxinniex mejja l-mejja jkollha għalmenu eċċezzjoni l-SMI. E. Ikkellim li miss di tax-xawsel mhux qed hawnhekk Denis, mela, Denis. Grazzi, grazie li rapporter. Jina ma nistax nisħaq bizzejiet kemm importanti illi konna din id-diskussjoni fuq l-elezzjonijiet. Ħafna ment maqdiri li kenna lejn l-Unjoni Ewropea li għatanna u marbut ma' nuqqas ta' paganda għal xogħol indaqs fl-istess post u dan kellu impatt negattiv ferm fuq id-dela tal-Unjoni Ewropea ma' ġenerali. U dan linja diskussjoni importanti ferm u irriċtiqu illi rapporter nawgurawlu għaliex il-bazi tal-opinjoni tagħha hija waħda tajba. Hemm xi proposti li se jkunu qegħdin nagħmlu li ħajkunu iktar forsi wiesa fl-ambitu tagħhom ma jfissirx li ma merdux kompromessi iżda tkun idea tajba u ħaġa tajba illi il-partit kollha ta' spektrum politiku jikunu viżibbli hawnhekk. U għal dejjem fl-Ewropa aħna nisu nħorġu b'kompromess. Jina nħoss illi sitt xhur huwa twil iż Il-medja hija erba' xhur u nixtiequ niżu għal tnej. U hemm xi wħud fl-Olanda li anki jridu jmorru l-iktar l-inqar inqas minn hekk anzi għaliex għandna eh, għax bajna issa nisimgħu nara li ċert titbissem imma jrejra hemm xi titbiss tbissem hija xi ħaġa li ħolqot id-diskriminazzjoni, ir-razziżmu u illi poġġiet in-nies kontra xulxin. Jien mhux ħafna drabi ħaġa li nsiru emozjonali fuq huma naħseb illi qed nitkellmu fuq wisq żmien. Għal dak li huwa wkoll il-posting dan irid jiġi periodu ta' li jkun aġevolanti għal kumpanija ta' li qed jaħdem għalihom eh, ta' li sejn jum. Nixtiequ li jkun hemm ukoll eżenzjoni għas-settur tat trasport. Bħalissa nuqqas ta' ċertizza dwar jekk id-direttiva tal-ħadima posted japplika għal dan is-settur ukoll unħossu li dan għandu japplika għat trasport ukoll. Sintendi, irridu nqisu aspett ta' kompetizzjoni u l-karatteristiċi differenti tas settur ta' trasport, per eżempju il-leġizazzjoni differenti li applika dan is-settur. Iżda fi prinċipju inħassu li dan għandu japplika għas-settur li kollha u rridu nresqu l-emendi għal dan l-effett. Qed nitkellmu fuq għatta emendi dan mela huma l-iktar tliet punti importanti għalina. U jiena qed inħares bil-ħerqa lejn il-laqta jkollna ma' xadus fuq dal-punt. Thank you. Grazzi. Et niprofa nifem, jekkux kont qed titkellem fissam zita. Dieter. Iva? Issur sur Selminix mela issa, fis l-Alde. Basis for further work. Grazzi, Signora President. Nishtiq nirringrazzja lil um, rapporter għal dan ir-rapport fuq l-istazzjonar tal-ħaddiema. Skużana, għax jidher illi hemm problema uh, bil-interpretazzjoni. Uh, Inti qed titkellem bl-Ingliż, però qed nisma' lingwa oħra jiena. Forsi tixtieq terġa' tibda? Iva, mela jiena bdejt billi ringrazzjajt li rapporter għal din la bozz ta' opinjoni. Is... Skużawni, Min eh, minn Channel 2 eh, ħiret tħirġa l-interpretazzjoni bil-Finlandis, mhux bl-Ingliż. Sawa, mela, issa tajjeb ħireġ l-Ingliż minn fejn joħroġ, sawa, mela. Kif kont qed ngħid, dan id-dibattitu ilu għaddej dan huwa suġġett illi jorbotu ukoll mal-perspettiva ta' tal-kustjoni ta' ċerta pagi, baxxi għal ċerta ħaddima u safety net ukoll, però inħoss illi u importanti illi neliminaw il-preġudizzju li jeżisti dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema u importanti illi kollna l-fatti tajbin fidejna qabel ma kun nistgħu nagħmlu din ir-reviżjoni tad-direttiva, permettu li li ngħid li madwar l-Unjoni Ewropea hemm problema rigward l-aspett ġeografiku tal-istazzjonar tal-ħaddiema. Maġġoranza jemnu illi il-parti l-kbira ta' dawn il-ħaddiema jinsabu ġejjin mill-pajjiżi membri ġodda biex ngħidu hekk u qed imorru fil-hekk kim sejħa stati membri antiki. Però dan mhuwiex minnu fil-fatt wara l-Polakki huma l franċiżi huma l-Ġermaniżi u l-Franċiżi illi l-iktar jiċċaqalqu minn pajjiż għal, -għal f'pajjiż ieħor. Jiġifieri mhix kwestjoni tal-fatt illi huma il-ħaddiema li ġejjin minn stati membri li għandhom sistema ta' social welfare ħażina li qed jibbenefikaw minn social um, welfare systems iktar um, avanzati u ħazin naħsbu jekk nemnu wkoll illi il-ħaddiema huma biss ħaddiema pilit baxxi għaliex hemm ukoll ħafna ħaddiema li jaħdmu fis-settur finanzjarju, fl-amministrazzjoni, eċetera, illi wkoll qed jiġu stazzjonati barra mill-pajjiż tagħhom, barra minn hekk. Spiss hemm dan il-kunċett dil-perspettiva illi meta ikun hemm l-istazzjonar tal-ħaddi ma jkun hemm iktar social dumping fil-posti li jkun qed jilqa lil dawn il-ħaddiema. Dan mhuwiex minnu lanqas. U qed naraw ċerta aġġir, ċerta mġiba illi hija inaċċettabbli għawek mill-ġdid irridu nerġgħu naraw x'inhu mal-fatti. L-istudji juru biċ-ċar illi l-istazzjonar tal-ħaddiema jista' jikkontribwixxi għal aktar impjek fil-stat membri illi jilqa l daw il-ħaddiema, inaqqas il-qat u iżid ukoll eh, tħul fil dak li huwa l-istat membru tal-oriġini ta' dawn il-ħaddiema Ovvjament, l-abbuż jeżisti u huwa importanti li niġġilduh fuq livell Ewropew. B'dan l-isfond jiena ser nipproponi xi bidliet xi emendi e, lan tal-emendi tiegħi huwa li l-ewwel nizguraw illi nikunem hemm il-libertà tal-forniment ta' servizzi fl-istati membri Tini, illi kunem ċertezza legali, għalix hemm ħafna nuqqas ta' ċertezza legali bħalissa, naħseb illi rridu nħarsu kemm il-paga minima kif ukoll rridu nħarsu id-diversità ta' diversi sistemi ta' welfare fl-istati membri rridu neħħu ċerta elementi li mhumiex ċari fid-direttiva tal-istazzjonar tal ħaddiema biex bekk naraw, nizguraw illi l-istati membri ikunu jafu kif għandhom japplikaw din id-direttiva fil-prattika. Tielet, ser nizguraw u koll illi din id-direttiva ma twassax għal-iktar pis amministrativ u bidliet sproporzjonati. Se nistenna bil-ħerqa li jisir id-dibattitu u smajtu koll il-proposta tal-PPE rigward l-eżenzjoni għal-SMEs din ikkonsidrawa. Grazzi ħafna issa għal-ħodur Igor Soltis. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil eh, Sinjura Xalde Mosse, ir-rapporter, l-opinjoni tagħha hija eċċellenti. Issa, l-istazzjonar tal-ħaddiema din hija kwistjoni importanti ħafna għal diversi raġunijiet. Waħda minħabba ir-raġunijiet soċjali rridu nħarsu il-ħaddiema li jiġu stazzjonati barra mill-pajis. Għalix, aħna kważi ta' kuljum nisimaw stejjer rigward il-ġejjini tal-ħaddima, partikolarment il-ħajja tal-ħaddima, partikolarment dawk fil-industrija tal-kostruzzjoni, illi kważi kważi qed jgħixu bħala skjavi. Għalhekk aħna nappoġġaw ir revizjoni tad-direttiva l-istazzjonar tal-ħaddiema sa issa kien hemm wis lok biex eh, lok ta' manuvra biex tkun tista' tabbuża mis-sistema aħna nħossu illi id-drittijiet soċjali tal-ħaddiema għandhom ikunu kemm jista' jkun viċin possibbli. Għandhom jimxu id fit għal ħaddiema illi jiċċaqalqu minn stat membru għal stat membru ieħor biex jagħmlu l-istess xogħol. Għalhekk aħna nemnu illi t-test ħari ser ikun importanti ħafna għal dik li hija paga minima għal ħaddiema kollha. Dan jinkludu wkoll l ħaddiema stazzjonati għaliex dan ser jiċċara kif l-istati membri u l-kumpaniji ser japplikaw dawn ir-regoli. Meta jipparteċipaw fid diversi proġetti inkluż, ovvjament, biex neliminaw il-problema ta' social dumping. Però hemm kwistjoni uh, importanti ħafna. X'inhu lan ta' reviżjoni ta' din id-direttiva qed nippruvaw inħarsu il-ħaddiema stazzjonati jew da kollu huwa fl-interess tal-kumpanji għaliex meta ma jħalsux l ħaddiema jew inkella meta jabbużaw mir-regoli, dawn il-kumpaniji jistaw jipprovdu prezz aħjar, prezz iktar għas servizzi tagħhom. Għalhekk naħseb illi huwa importanti illi ikollna direzzjoni ġenerali. U l aħħar punt aħna naqblu mar-rapporter rigward il-fatt illi 24 xar huwa perjodu ta' żmien twil wisq. Għalhekk naqblu illi dan għandu jitqassar għal perjodu iktar raġonevoli. Sitt xhur jidrilna li huwa perjodu tajjeb li il-parti l-kbira tal- l-ħaddiema stazzjonati ġeneralment jiġu stazzjonati għal medja ta' erba' xhur. L-aħħar punt ikunx ikun ir-riżultat aħari u importanti li nenfasizzaw u natu importanza l kontroll il-kontroll tal-implementazzjoni ta' din id-direttiva biex niżguraw li jkun hemm u ukoll. Irid ikun hemm sanzjonijiet għal min jabbuża mis-sistema għaliex jekk le dan ser ikun test u ser jibqa' test. Il-President, dissa' minuti u tlet uh, eh, kellima. Naddi l-kelma l-Sinjura Marija Korazza Bilt. Grazzi ħafna Vicky u grazzi wkoll il-Crystal għal ħidma eċċellenti tagħha. Aħna nas jina naħseb illi aħna għanna nirrevokaw din il-proposta għalix il-problema huwa l-infurzar ta' direttiva esistenti memx bżon li tbiddila id-direttiva per se u li tbiddel il-bazi legali li tiċċaqla minn taħt il-pilastru tal moviment Heles u taqa taħt il-pilastru tal l Meta tkun qed tagħmel hekk, allura tkun qed titfaħa taħt il-responsabilità tal-istati membri. U kif nafu kien hemm 11 il-Parlament fl-Unjoni Ewropea illi qed joġġezzjonaw għal din il-direttiva bir-raġun, mhux hekk għandna nilleġislaw fuq uh, livell Ewropew. Tennis, inti t punt tajjeb ħafna, illi f'ħafna stati membri hemm ħafna ċittadini illi jinsabu skontenti. U huma skontenti minħabba l-fatt illi il-fatti jiġu um, manipulati kif jaqbillhom il-kalima. L-idea tal-istazzjonar tal-ħaddima mhijiex li jkun hemm social dumping, mhijiex li jkun hemm kompetizzjoni fil-konfront tal-ħaddiema li huma ġejjin minn stat membri partikolari minħabba pagi iktar baxxi minn ta' daw il-ħaddiema stazzjonati. Dan seħ minħabba nasa kontroll mill-Istati membri u jekk aħna għandna problema fl-Ewropa, din il-problema hija n-nuqqas ta' libertà tas servizzi, mhux wis libertà tas servizzi. U aħna rridu nkunu ta' qudiem net, aħna rridu immexxu, ma nix nimxu wara il-populisti, nifhem illi huwa perjodu periodu partikolari u sensitif ħafna għalix għaliex qed tippreparaw għal l-elezzjonijiet tagħkom, però ma nistax naqbel miegħek fi żmien ta' qabel jew fi żmien waqt il-kampanji elettorali huwa dak iż-żmien illi xorta għandna eh, nuru u ngħidu x'naħsbu Issa, li minn 24 xart mura l 6 xhur jira naħseb li ma kux qed insolvu prob lebda problemi. U għalhekk ma nafx kif dan il-limitu ta' żmien jista' jagħti l ħaddiba tagħna drittijiet aħjar. Ser żgur toħloq eh, inċertezza legali, ser ixxejjen is-suq intern u tassew naħseb illi nix nimxu f'dik id-direzzjoni. Dwar kwistjoni tal- ħlas u l-paga jiena Kristel naqbel miegħek fi sħiħ u dak li ktib inti fl-ispjegazzjoni tiegħek kien ikun dak li kieku kont nikteb jien ukoll. Il-proposta tal-Kummissjoni għal dritt għal paga minima din għandha tkun b'konformità ma' deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Ikun aħjar jekk nżidu xi elementi ma' definizzjoni eżistenti li hemm bħalissa fid-direttiva fid direttiva aħjar jekk nirranġa flok ma noħolqu xi ħaġa ġdita. Jiġifieri fuq dan il-fajl jina naħseb illi għandi ħafna iktar xi ngħid. Grazzi, issa Pascal Arimo. Vielen Dank, Vicky. Ähm, die Tatsache, dass ich jetzt ähm, Grazzi ħafna, Vicky. Jiena naqbel bisħiħ ma l-aħħar kellima fuq xi affarijiet, però fuq affarijiet oħra ma nistax naqbel miegħu. Eh, din id-direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħadima hija direttiva partikolari ħafna. Dawn l-ister tal-waħx li smajna mhumiex ir-realtà. Jekk inti Belġan Però taf li din hija s-sitwazzjoni reali fl-istat fl-istat fil-settru tal-kostruzzjoni fil-Belġju għalmenu. F'ħafna stati membri hemm dik is-sensazzjoni illi il-ħaddiema qed jitilfu drittijiet tagħhom minħabba il-fatt illi ħaddiema oħrajn qed jintbatu jaħdmu minn flokom. Huwa diffiċli li wieħed jifhem kif tista t-tejba din id-direttiva jew jekk u xaħjar palma għalet is-sinu t bilt illi sempliciment tagħmel monitoraċ tad-direttiva diġà eżistenti dan rridu namluħ flimkien ma l-implementazzjoni tad direttiva tal-2014. Però t-tini passandu għandu jkun illi ċerta elementi f'din id-direttiva jitjiebu. Rridu nibdu, Tew dan il-proċess. U fil-fat, eh, palma diġa smajna anka eh, senior reporter eh, l-esta li, li tilqa ċerta suġġerimenti u dan huwa aspett importanti. Importanti li kunem kondizjoniet l-istess, ħlas l-istess, għal-ħaddima fl-istess post. Pero id-direttiva tista' titjieb billi L-ewwel eh, nitkellmu dwar il-perjodu ta' żmien 24 xar ma nafx. Fil-verità eh, hija figura illi qed insemmu hekk eh, kif jidrilna naħna, però nsiba wkoll fil- Uh, fil-direttiva ta' 883 tal-2004. Għanna bżonn ukoll approċ illi s-istadu ma suġġeriħ ħadd illi nkunu illi il-periodu ta' żmien jiġi determinat mis-settur. Mhux l-ideal dan għal eh, sigurtà legali, però tista' tkun soluzzjoni xorta waħda. Mbagħad, it-tieni aspett, jekk inqisu l-kundizzjonijiet ta' xogħol. Naħseb hemmhekk irridu nippermettu li jkun hemm ċerta allowances li jataw għal-vjaġġar. U t telet is-settur ta' trasport. Il-Kummissjoni m'għandix toqgħod tistenna dawn il-proposti qed jidher qed tippreparahom fejn fuqtu anka fit fit ma dak li qed jiġri fil, fil dak li hemm fil-white paper dwar trasport. Grazzi. Issa, irridu nieħdu deċiżjoni għaliex għandna aġenda mimlija da' zbajta u ma nixtieqx illi il-komitat tagħna jispiċċa komitat fejn natikom minuta biss biex titkellmu. Mela, Eva u Evelyn Gappert u ma jistaw jitkelmu, jekk pero nad il-mikrofonu li kellima oħrajn, mux laħqu mal-agenda tagħna, binawnu 15 xahra wara kollox kollu s lura għal dan is-suġġett. Mela, inkellem lil nisimgħu anzi l-lefa issa. Grazzi, għan nitkellem bil-Bulgaru u nipprova kun konċiza kemm jista' jkun possibbli. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal ħidma tagħha, nixtieq nisaq fuq żewġ affarijiet l-ewwel il-skadenza biex sammetta il-pajis li kun takem il-pajis li jilqal li dawn il-ħaddi ma jista jilqom bejn erba li niċċaqalqu minn 24 xar għal sitxur ma nafx. Naħseb li 24 xar huwa periodu tajjeb illi jelimina illi il-kompetizzjoni mhux ġusta. Barra minn hekk nixtieq nitlob lill-rapporter tispjega għaliex qed tissuġġerixxi li nħassru premessa 10. Anka meta wieħed iqis li il-proposti tal-Kummissjoni xorta waħda dawn il-kwistjonijiet ma solvihom. Xumbat hemm kwistjoni oħra dwar illi tiddetermina li mija il-liġi applikabli, partikolarment vizavi għal dawk li huma involuti f'operazzjonijiet ta' trasport internazzjonali. Umbat premessa 12 illi titratta il-renumerazzjoni u determinazzjoni illi taffetwa il-libertà li toffri il servizzi Mod partikolari, ir-regoli nazzjonali għandhom iqisu il-bżonnijiet tal-ħaddiema. U mhux jaffetwaw id-dispożizzjoni transkonfinali dwar il-dispożizzjoni tas servizzi dwar il-forniment tas servizzi. Mbagħad rigward ir-renumerazzjoni l-ħlas għal dan it-tip ta' ħaddiema dan l-aspett irid jiġi iċċarat L-aħħar aspett li nixtieq nitkellem dwaru huwa id-determina li niddeterminaw eżattament xi tfisser renumerazzjoni u li nippermettu illi din eh, renumerazzjoni dan il-ħlas jiġi stabilit skont regoli nazzjonali illi jista' ikollu effett eh, negattiv u ma ninsewx ukoll li hemm ċerta atti nazzjonali ta' livell differenti, per eżempju, leġislattivi, non legislativi, kodeċizjoni, deċizjonijiet eh, permess arbitraġ. arbitraġġ. U il-proposta li qed nagħmlu ma taqbilx mal-każistika tal-ICJ illi titlob illi regoli ikunu trasparenti u vinkolanti. xid jiddependu fuq ir-rieda ta' min ħaddem illi u biex dawn ir-regoli kunu trasparenti li jridu jkunu regoli faċli u faċli wieħed japplikom. Issa, Sir Sanovic kien qed jagħmel il-kummenti tiegħu u ma kienx qed fi fisem l-alde. Mela, ħanaddu issa għal dita aħna se nżommu fil-qasir u nixtieq ngħid illi r diġa diġà kienet waħda fi kwistjoni mill-bidunet nikkwota dak li qalet għanna dwar il-karta s-safra u jiddispjaċini li din l-opinjoni ma tejjibx is-sitwazzjoni, anzi hija kontrarju għal eh, proċeduri ta' moviment ħieles esta servizzi fl-Ewropa fil-komitat imko għanna nżommu mal-pozizjoni tagħna. Fil-waqt mhux qed nara emenda ġustifikata, e, il-grupp tiegħi se opponija. jiena se nippreżenta emendi illi jiffaċilitaw e, e, servizzi transkonfinali u mhux waqfum Jiena imħasba dwar il-fatt li setturi kollha huma koperti minn din il proposta u nirrepeti dak li qalu il-kollegi. Issa, rigward il-paga, innu għasta ċarezza fuq terminu paga huwa problema kbira f'din il-proposta u anke nuqqas ta' trasparenza hija problema kbira. Irridu natu l-autoritajiet il-possibilità li identifikaw li eh, l-istazzjonar tal-ħadimma ux verjo le, mux dwar pagajn asjew aktar, imma li wieħed ikun konformi ma' sistema, specialment jek qed nitkellmu fuq SMEs. M'għandniex il-possibilità li konna numru għamonta accountants u avukati. irritu ikun hemm ukoll limitu sabiex jieġi infurzat artiklu erba li ħalli l-autoritajiet kompetenti illi eh, jaħdem fu eh, l-istazzjonar tal-ħaddiema. Nistan kompli imħan għafemma l-issa. Grazzi, Signora Evelyn Gebhardt. Grazzi ħafna, President. Waħda mill-problemi ta' su intern u illi m'għandniex eh, liġi ta' xogħol komuni u għalhekk hemm diskrepanzi kbar bejn l-istati membri u dan iwassal għal diffikultajiet allura huwa importanti illi l-istazzjonar tal ħaddima għandu jittieħed mod serju ħafna. Fid-dawl eh, ta' drittijiet tal ħaddima fost affarijiet oħra, hemm eh, protezzjoni għal ħaddiema li huma stazzjonati f'pajjiżhom stess. U ma tistax tħalli illi hemm xkil fl-impjiegi. L-istazzjonar ta' ħaddiema finali ma nistawx nħalluħ ikun forma ta' social dumping, in-nies li jkunu stazzjonati jrid ikollhom l-istess eh, drittijiet bħal ħaddiema tal-post fejn ikunu qegħdin jaħdmu. U allura rridu nassiguraw li daw il-ħaddiema finali rridu jittieħdu b'mod serju u jkunu protetti aktar milli jiġu sfruttati permezz eh, ta' social dumping jew as social dumping dak li qed nippruvaw niksbu nil-a dak li qed proponi s-sinjura xol mozo. Mela, se nala mbagħad se nħalli fidej Anna Maria Kratz bil eh, biex tippresedi l la għaj suġġett li jmiss għax li jkolli noħroġ ftit. Il-kelima li jmiss, grazzi ħafna tgħid sinjura Xalda Mözа, grazzi lilkom il-koll tal-kummenti li għamiltunna huwa ċarmens li dan huwa suġġett importanti u sensittiv ħafna. Hemm ħafna interessi eh, ta' kif nistgħu niġġestjonaw dan is-suġġett, mhux se noqgħod nidħol fil-proposti kollha u fil-kumenti kollha li smajna imma nixtieq nagħmel ftit kumenti jiena. Jiena imħasba b'mod ġenerali jekk aħna se nagħmlu eżenzjonijiet għal SMEs. Huma jamlu numru kbir mill-kumpaniji li għanna fissu intern, jiġifieri ma jistawx nagħmlu eċċezzjoni għalihom għax inkella se kollu impatt kbir qawwi. Importanti li konna leġislazzjoni speċifika għas-settur aktar milli nagħmlu eżenzjonijiet. Jiena xtaqt inneħi premessa għaxra għaliex eh, Nemmen li għanna nkopru kol il-settur tra, ta' trasport, il-ħaddima kolla għandhom jiġu trattati l-istess, din hija xaġa importanti ħafna għalija. Jiena suġġerejt sitt xhur flok 24 xar kif kien suġġerit sa fuq il-perjodu ta' żmien nistgħu ndumu niddiskutu. Imma importanti li jkollna opinjoni fuq da suġġett. Ħasra jekk aħna naħsbu illi M'għandniex proposta jew opinjoni. Insomma, jiena ottimista illi se jkollna opinjoni fuq da suġġett, issa naraw nistgħu xi ndaħlu l-emendi kollha u naraw nistgħu diskutu suġġett fi ġimgħat li ġejjin u kol għan ikomplu ntejbuħ. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna li rapporter għadda dibattitu tajjeb ħafna u data ta' skadenza għal prezentazzjoni ta' l-emendi hija 22 ta' marzu e, f'nofsinhar. Grazzi ħafna. Issa naddu għal rapport ta' Nikola Dante fu eh, l-ekonomija kollaborattiva l-konsiderazzjoni ta' l-emendi. Nikola Fidejk. Grazzi, Sur President, grazie, Anna Maria. Jina nishtiq nirringrazzja l-membri eh, kollha ta' IMCO, il-res u l-emendi, eh, M366 emenda sa' issa, għaxrajta miktuba ta' ah, U fil-fat jina Nishtiq nirringrazzja l-komitati kollha illi għamlu l-kontribut tagħhom, il-komitat FAM u anka il komitat oħrajn, eh, dawk li tkellmu dwar artiklu 53, 54 u koll, partikolarment eh, rigward l-industrija tat trasport. Li ħareġ b'mod ċar huwa il-benefiċċju ta' din ta' dan il-fenomenu tal-ekonomija kollaborattiva ċittadini tagħna u għall-Unjoni Ewropea in ġenerali. Però hemm ċerta elementi li ħasbuna wkoll, pereżempju il-fenomenu minħabba li dan huwa fenomenu li qed eh, ilu jeżisti xi ftit eh, issa u bħal kull fenomenu ieħor jista' jkollu anke impatt negattiv fuq is-soċjetà posto fuq il-ħaddima, fuq eh, ċittadini u anka fuq it taxxa. Kulħadd semma l-bżonn illi ma jkunx hemm inqas inċertezza f'din l-ekonomija. U anka fid-dawl ta' dak li qed jiġri f'ċerta stati membri minħabba li appuntu m'hemmx oqsfa legali fl-istati membri, għalhekk hemm ħafna frammentazzjoni fl istati membri, f'xi każijiet saħansitra sitra anka il minn raħal għal ieħor minn komuna li hemm eh, situazzjoni differenti. Aħna ġbarna eh, kollox fi slogan il-bżon ta' qafas legali armonizzat, orizzontali, illi jisħaq fuq regoli eh, ġenerali, iżda anka xi regoli apposta għal xi setturi li se jkolli jkun hemm bżonnhom diversi gruppi saħqu anka fuq il-bżon illi ikunem l-implementazzjoni ta' leġizlazzjoni diġa eżistenti, partikolarment rigward id-direttiva dwar is-servizzi u il-bżon illi um, ehm, ikunem um, ehm, xi mekanizmu għal kontra il-ksur. Aspetti għor importanti hija il rabta bej approċ Ewropew u kif kontet ngħid iktar kmini xi ħaġa illi teleb il-frammentazzjoni u il-sitwazzjonijiet fid-diversi stati membri. Naħseb li din ser tkun ta' sfida lina minħabba r realtajiet differenti fl-istati membri, però nifhem illi hemm bżonn li niggarantixxu affas komuni għall-Unjoni Ewropea fil-waqt li inħarsu l-prinċipju ta' sussidjarjetà illi huwa fil- wieħed mis-sisin tal-Unjoni Ewropea. Rridu nagħmlu wkoll distinzjoni bejn dak li huwa professjonali u dak li mhuwiex professjonali fi dan l-ekonomija kollaborattiva. Din id-definizzjoni hija essenzjali biex nagħmlu appuntu din id-distinzjoni bejn min huwa professjonist min qed eh, joffri servizz bħala professjonist u min le. Dwar dan Eh, dwar din id-definizzjoni għatem bżon illi naħdmu ftit iżjed. Pero minħabba illi dan huwa element essenzjali, naħseb illi anka il-Kummissjoni ehm, ser taqbel magħna illi hemm bżonn illi nsibu definizzjoni tajba. Palma ħareġ mir-rapport tiegħi anka mill-emendi li rċivejt u importanti illi namlu distinzjoni bejn il-professjonistu mux professjonistu għalek hemm bżon ta' regoli għal dawk is-setturi tradizzjonali u koll. L-ekonomija kollaborativa tista' tejn anka l-ekonomija tradizzjonali, partikolarment meta wieħed iqis il-tmexxija eh, pubblika u l-istati membri emenda u kol illi rċivejt minn diversi persuni kienet dik rigward il-ħarsin massimu li rridu niprofdu eh, fi transazzjonijiet peer-to-peer u anka business-to-business. Fil-waqt illi qed eh, naraw b'mod ta' xejn differenti, però hemm ukoll kwistjoni ta' responsabilità tal-platforms. Qed nifhem, Sinjura President, illi ehm, ma nistax nitkellem fit-tul, però tinsewx li darba li għaddit kull maħalejtunna l-ħar 20 minuta tal-qatana. Għalek permetti li zewċ minuti oħra. Mela, kif kont qed ngħid, id-differenzi rigward il-responsabilità tal-platforms. Aħna nħossu li huwa partikolarment importanti li l-lin mill-modell kollaborattiv ikunu nistaw naraw kif nistaw li modernizzaw dawn il-platforms u ma ninsewx ukoll suġġetti ieħor li jorbot mal-platforms l-algorithms li huma importanti ħafna biex neliminaw l-abbuż ukoll dwar il-kompetizzjoni u kif niżguraw il kunem kompetizzjoni ġusta fil dan l-ekonomija kollaborattiva, dan huwa suġġett illi um, ehm, jixraqlu l-attenzjoni tagħna. Kienem, ma nasib xaħat tkun diffiċli nsibu emendi ta' kompromess fuq dan is-suġġett, però il suġġett ta' taxxa u, u um, il-taxxa li tmur ma' dawn il-platforms taħser ikun suġġett daqsxejn aktar diffiċli. Mhux it-taxxa tal-platforms biss, iżda anke tal-operaturi tal-ekonomija kollaborattiva. Dwar dak aħna nħossu li hemm bżonn illi eh, naraw eżattament x'inhu l-obbligi eh, ta' taxxa li kull individwu għandu jkollu. L-aħħar punt id-drittijiet tal-ħaddiema u ma dawn aħna zidna diversi emendi għaliex kellna l-possibilità illi nitkellmu ma' l-Kummissjoni u aħna nixtiew li jkun hemm approċċ holistiku hawnhekk li jkunu pragmatiċi. Rajtu illi ser ikun hemm il um, eh, se jkun hemm u rajna fil-fat li kienem xi um, strajkijiet anka fid-dinja digitali u dan qed jitfadaw l fuq uh, realtà ġdida. Uħut minn dawn l-azzjonijiet pal per eżempju uh, l-Fudora mumiex eżempji ta' ekonomija kollaborativa saħan sitra u ma sempliciment um, ekonomija aktar tradizjonali, pero u xinu rridu neliminaw social dumping. Niskuraw li kunem ħarsin soċjali xira għal ħaddima tagħna, mhux biss dawk għal dawk li jaħdmu fl-ekonomija kollaborattiva, stanka għal dawk li jaħdmu fl-ekonomija tradizjonali. Nintembi li ngħid li ser inqis l-emendi kollha li rċevejt u nittamaw li kollna pożizzjoni komuni b'saħħitha f'dan il-Parlament fuq dan is-suġġett li huwa daqshekk importanti brabta ma' din l-ekonomija ġdida. Nikola, ħallejtek titkellem għaliex naf illi huwa settur uh, u suġġett importanti ħafna, però eh, jina bħala shadow eh, ser kolli nitkellem għal inqas ħin u anka l-kollegi l-oħrajn ser kollhom jitkellmu għal inqas minn minuta. Uh, I very much agree already. Jina naqbel ma' rapport inizjali abbozz li kellna vera ħad gost naħdem ma'kom għax huwa proċess kostruttiv ħafna. L-importanti illi nġibu tajjeb dak li nagħmlu fuq livell Ewropew rigward kwistjoni ta' frammentazzjoni illi nżidu l-aspetti transkonfinali wkoll sabiex nifaċilitaw l-operaturi ta' digitali biex ikompru jikbru fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma ninterferixxu jew inkella nidħlu fil-kompetenzi nazzjonali u minnaħa tiegħi il-konklużjoni hi li m'għandniex nirregolaw fuq livell Ewropew għandu jkonna prinċipji komuni, kjarifiki, definizjonijiet, skambju ta' prassi tajba u jiġifieri ton pozittiv inneħħom id-dibattitu din l-idea illi hija teddita għal l-ekonomija tradizzjonali. Hawnhekk qed nippruvaw innuru il-benefiċċji. U naturalment l-istati membri rridu jagħmlu biċċa xogħol tajba biex il-pjattaformi ma jikkompetux ma kumpaniji oħra għax ma jkunx hemm livell indaqs ma' kulħadd din mhix l-idea tal-operaturi eh, fil-ekonomija konġunta. Importanti li konna iċċertezza ċertezza legali li l-Istati membri jagħmlu differenza bejn eh, eh, be għal C, C għal din xaġa li diġa semmejna, u anki li intejbu responsabilità tal-pjattaformi online nimxu fuq l-forzar tal-aki naplikaw id-direttivi tal-e-commerce u elementi oħra tas-suq interni li diġa għanna ninkoraġixxu u u nħaffu il-proċeduri ta' ksur fast track għaliex id-digitalizzazzjoni taġġel ħafna iktar mill-politika. Iġifieri, irridu nżidu il-fiduċja f'din is-sistema ta' ranking illi għandhom il-kumpaniji imma għanna naħdmu fl-imkien. U l-aħħar punt li xtaqt namel fuq ċertezza legali i li il-proposta li konna thresholds tista' tkun pass il qudiem sabiex niċċaraw l-operaturi differenti fl-ekonomija maqsuma u l-ekonomija kollaborattiva għanda u koll importanza kbira fl-ekonomija ċirkolari. Jina nħares l-qudim li laqat li mis fuq dan is suġġett Issa naddi għal-kellim li mis iġifiri xedaw rapportajem mill-alte Dita Sharanzova. Grazzi, signora President, jina u koll nishtiq nir-ingrazza l-rapporter ċar mill-emendi kollha li hemm bżonn aktar impatt pożittiv tal-ekonomija kollaborattiva f'termini ta' opportunitajiet ta' xogħol, ta' zazax u ta' dawk aktar adulti, imma anki li nagħtu poter l konsumaturi u jiena nixtieq li dan il-messaġġ ikun rifless tajjeb fir-rapport finali jiena lesta niddiskuti il terminoloġija eh, ekonomija kollaborattiva, ekonomija maqsuma, eccetera, li jiena ma nappoġġahomx imma nispera m'għandhomux ħafna u fuqhom. Issa, eja nifukaw fuq li neħu xkil li jem u namlu ambjent tajjeb għan negozju nitkellmu ħafna fuq regoli applikabli u anki speċjalment ir-riskju ta' frammentazzjoni ta' swiq li qegħdin narawom f'xi miżuri protezzjonisti meħuda mill-istati membri. Rigward il-livell Ewropew, il-grupp tiegħi jappoġġa qafas eh, tal-Unjoni proporzjonat u flessibli għandu jkun qafas ġenerali imma għanna inħallu kol post għal uh, l-autoregolament kemm jista' jkun. Rridu nqisu wkoll regoli hemm fid-direttiva tas-servizzi. Rigward li nagħtu poter lill konsumaturi rridu nifmu il-bżonn li nżidu ir-reviżjonijiet u l-evalwazzjonijiet. Din hija importanti mezz biex insidu l-protezzjoni tal-konsumaturi rigward il-limiti bej il-peers u l-professjonisti Importanti li naħdmu kol ma jistax ikonna l-istess ħaġa għal kulħadd. Id-direttiva tal-kummerċ elettroniku ma nix għalfejn uqodu eh, niddubitawa, l-grupp tiegħi mhux eh, se jappoġġa li noqogħdu eh, nikontestaw din id-direttiva tal-e-commerce. Grazzi ħafna dita. Dennis, inti se titkellem fi samilgu, le, mela naddi għassur Igo Soltis minnaħa tal-ħodor. Grazzi ħafna, President, grazzi tal-li tajtni il-kelma. Jiena nishtiq nibda billi nirringrazzja l-relatur eh, għalix eh, il-rapport u għatajab ħafna. L-ekonomija kollaborattiva hija fenomenu illi jippreżenta sfida dejjem akbar fis-sens legali kif ukoll fis-sens ekonomiku. U eh, naturalment l-aspett tal-kompetizzjoni għandu jiġi meqjus ukoll rridu nassiguraw li regoli tagħna jkollhom impatt pożittiv terminu ta' impjiegi u kompetizzjoni ġusta għaliex il-protezzjoni tal-konsumatur eh, u s-sigurtà legali huma importanti ħafna elementi li mingħajrhom il-leġiżlazzjoni għall-ekonomija kollaborattiva mhux se taħdem. Aħna il-ħodar għamilna xi emendi u nixtieq nitkellem fuq dawk li għandhom xaqsmu ma' l-ugwaljanza f'termini ta' impjiegi, l-ugwaljanza ta' sessi u naturalment ukoll il-leġislazzjoni ta' kontra id-diskriminazzjoni. Il-liġi ta' xogħol għandha tiġi rispettata meta wieħed jimpjega persuna irridu nikkonsidraw ir-rabta li hemm bej eh, safe employment u il-prekarjat. L-ekonomija kollaborattiva hija forsi ftit inqas sigura Eh, f'dan, imma maktar flessibilta dawk li qed jidħlu fis-swieq ta' xogħol dan jinkludi il-gruppi marginalizzati kif nafuhom aħna l-immigranti, eh, impjegati li jitħadmu fuq żmien qasir ħafna u l-ekonomija kollaborattiva għandha ir-riski u l-perikli tagħha u natu kasom u kol, specialment meta nitkelmu fuq eh, il-pjattaformi ġodda fejn l-atturi jipparteċipaw. Aktar ma javvanza settur tal-IT nistennew aspetti ġodda fil-qasam tal-ekonomija kollaborattiva u allura l-leġis Nazzjoni, għanda tara kif dawn it-teknoloġiji se jiżviluppaw fis-sens li nħallu biżejjed post għal manuvra għall istati membri sabiex jaraw li jistaw jagħtu każ il-kompetittività u liġi tax-xogħol. Grazzi Igor għall grupp tal-ħodor issa isur Michael Zulo għall fdd Grazzi, Signora President, jina u koll nishtiq nifraħ l-rapporter għal ħitma tiegħu sa issa eh, bieċa xogħol tajba ħafna, memx dubju. Meta nitkellmu dwar l-ekonomija kollaborattiva naħseb li huwa importanti li ma naqgħux fin-nessa ta' ta' sovra tal-wis simplifikazzjoni. U ma naqodux nimmaġinaw illi din hija kwistjoni ta' ġlida bejn min jixtieq li l-affarijiet jibqgħu kif inhuma u min jixtieq li l-affarijiet jinbidlu. Ma mhux eh, kwistjoni ta' naslu xi ħaġa għaskapitu ta' xi ħaġa oħra. Le, dan huwa fenomenu ġdid li rridu ninkorporaw mal-ekonomija, ma' realtà tal-ekonomija diġa eżistenti. Huwa importanti illi ma nippermettux illi modelli ekonomiċi ġodda tal-ekonomija kollaborativa jippermettu lil min joffri servizz illi jevadi taxxa u illi ħarsu drittijiet tal-ħaddima u anka tal-klienti. U importanti li nejdu dejjem li mumma ir-responsabiltajiet u saffejn għanna nipermettu illi aħna kunu nistaw naġixxu, ek biss nkunu nistaw nippermettu illi jibdew jeżistu realtajiet ġodda ta' intraprenditorija. Però fl-opinjoni tagħna m'għandux ikun hemm approach one size fits all għaliex fih dan l-ekonomija kollaborattiva hemm sitwazzjonijiet hemm realtajiet differenti ħafna minn xulxin. U kull ehm, situazzjoni titlob illi jkun hemm soluzzjoni apposta għalija. Għalhekk aħna spiss il- eh, realtà tas servizzi li noffru tkun ir-realtà tal-istat membru fej kun qed jiġi offru dak is-servizz. Għalhekk huwa importanti li nippermettu lill awtoritajiet tal-istat membru li jkunu jistgħu jipprovdu eh, dak li għandhom bżonn jipprovdu biex l-ekonomija kollaborattiva taħdem kif suppost. Dan irridu naraw anke fid-dawl ta' tħul u limitu jew ammont ta' tħul. Dan il-ammont irrid jitqies anka fil-kuntest ta' l-istat membru involut. Ma nistawx ma nagħmlux dan. U lanqas ma nistaw um, nippermettu illi ma natux il-go-ahead għal qafas legali illi jirregola dik illi illum il-ġurata hija ekonomija mhux eh, definita tajjeb imma li fil-ġejn ser tkun użata ħafna. Grazzi. Thank you. Um, I'm the ECR shadow, so apologies for coming in out of turn. Um, thank you, Nicola. Grazzi, Nikola, għaxxol li għamilt eh, u grazzi l-kollegi kolla l-emendi li għamiltu. Jiena i-provajt nisottomet ċerti emendi biex nirreflettu l-affarijiet pozittivi illi ħarġu mill-ekonomija pozittiva, kollaborattiva, speċjalment l-opportunitajiet biex nassiguraw illi nenfasizzaw il-bżona trasparenza u li din tati l konsumaturi trasparenza u it-transazzjonijiet digitali jistaw iżidu il-kontabilità u trasparenza u naturalment dawn iżidu l-kwistjonijiet tal-konformità ta' taxxa u għanna ninkoraġixxu eh, x xaqliba lejn id-digitalizzazzjoni sabiex daw is-setturi jsiru aktar konformi Per eżempju, interessanti tara kif id-digitalizzazzjoni qed titmexxa fl-Indja, speċjalment biex ikun hemm aktar konformità mal-leġislazzjoni u pagamenti tat-taxxa. Jiena m'iniex konvinta mill- eh, emenda 101 ta' surdantis illi titla pal aktar regolamenti fuq dan is-settur għaliex naħseb li ħafna minn dan is-settur diġà huwa regolat eh, ħafna għandna regolamenti fuq id-data, għanna responsabiltajiet ċali għal ħafna snin fuq ir-responsabiltajiet tal-pjattaformi u għem benefiċi li wieħed imur digitali għal setturi bħal tassazzjoni per eżempju u jekk eh, irridu aktar digitalizzazzjoni fl-Ewropa, irridu nassiguraw illi ma nżidux il-burokrazija. Kien hemm emendi fuq il-PPE, fuq l-inklużjoni soċjali, bħal per eżempju eh, l-immigranti, n-nisa, ħadima part-time, dawn kolla grupp importanti. jina nemmen li dal-kupitat għandu jaħdem ħafna fuq eh, il-leġislazzjoni li għanna u isolvi il-problemi li jem ħalli nimxu aktar ma' regolamenti per prinċipju. U hemm xi qosma fejn l-alde qed jitlob għal approċċ armonizzat riġitu ħafna emenda 79. Iva rridu narmonizzaw, rridu nassiguraw però li se nagħmlu dan b'mod ukoll illi nikoraġġixxu id-diversità. Jiġifieri jrid ikun hemm xi tip ta' bilanċ. Jiena mħasba fuq eh, emendi illi se jbidlu potenzjonalment id-direttiva tal-kummerċ elettroniku rridu noqogħdu kawti f'dan għaliex eh, mingħajr ir-reġim tar responsabilità li hemm f'din id-direttiva ħafna pjattaformi għazbis kienu jeżistu. Rigward thresholds u limiti. Jien joġobni l-kunċett tal-limiti imma rridu nkunu attenti li dawn ikunu flessibli bizzejiet u għalhekk eh, l-alde u jien Ifirmajna flimkien emenda wieħed ħamsa biex il-Kommissjoni tħares lej limiti li gward l-algoritmi jider li jissu rridu nisforzaw il-kumpaniji biex eh, jippublikaw l-algoritms. Jiena l-algoritms narrom bħala xaġa prinċipali għas suċċess tal-internet jiena ġejja minn sfond ta' matematika u allura nemmen ħafna f'dan. Hija l-proprjetà internazzjonali illi qiegħda fidej l-iżviluppaturi. Allura rridu noqogħdu attenti kemm nistgħu nisforsaw in-nies li jagħtu informazzjoni ta' dan it-tip. Nifhem li hemm bżonn ta' trasparenza, imma rridu ninkoraġixxu wkoll l-investiment. U uh, fuq il-peer u professional services nasab li ma nix noqogħdu uh, nisqu fuq dan hemm xogħol għaddej, per eżempju, fuq definizzjonijiet ta' differenza bej car sharing u car pooling per eżempju. Naħseb illi hemm eh, x'nistgħu nagħmlu biex taqsmu l-aħjar prassi. Grazzi. Nikla. Grazzi. Jo. Grazzi. Jiena ningrazzja l-kull minn tkellem u shadows għal kontribut tagħhom Ningrazzjakom tal-paċenzja ta'kom tal-li eh, nafdejja kellim xis minn minuti, allura naħseb li kolli ċans għajtu għet nitkellmu u shadows li ħajkonna fi Strasburgu li nitkellmu fuq dawn il-sujġetti wahdani. Għandi biss messaċ li eh, nħarsu lejn dak li nista toħloq du diffikulta ma jfessirx li da mhuwiex wasa wasal l żvilupp tal-ekonomija tax-xogħol ta' tkabbir tal-Ewropa għazzin ġejjin, jina nixtieq li dan il-messaġġ pożittiv jirċevuh u u għef rapport imma ovvjament rridu nħarsu kollin il-punti diffiċli. Ma nasab li nħafmu tajf flimkien fil-ġimien ġejjin, grazzi. Grazzi tassew. Naddu għal ħaddim tal-franchising fil-settur tal-beħ bimnut u naddu għal rapporter fuq il menni Grazzi tassew, Signora Ċer. Sensu fil-qosor. Aħna ħarisna l-emendi kollha, aħna naħsbu li ħafna mill-emendi huma jew titjib jew inkella bidli tekniċi li għanna nitrattaw jew pala kompromess jew inkella biex nappoġġaw l-emendi. U notajt illi mill-CR mill-kollega Dalton hemm xi emendi illi jisħaq fuq illa li jiena rrid dan ir-rapport għaliex jisħaq ċertu problemi fis settur ħekun diffiċi jżibu kompromessi f'dan rigward iżda. Aħna nagħmlu l-mutana, provaw nagħmlu dan fi żmien faqtu li ħafna mill-emendi jiridu jiġu trattati fil-kompromessi. Grazzi. Nervojstjavski. Nilqak fosna. Grazzi tas-sew, grazzi ta' li pronunċejt ismi sew. Et eh, nitkellem fissem sur pospiċil. Tani noti tiju. Ridenis, rijek ħa ħat rabbija, ma xaħat rabbija xmijaj, jina messagġi. Eh, Jena, jgħajti sur pospiċil, inħoss il harmonizzazzjoni f'termini ta' franchising fl-Unjoni Ewropea li huma importanti. Le, anzi, kollega jkorġrukom, ma konsidrax li huwa neċessarju. U fl-istess waqt inħoss li l-franchising jeħtieġ l-appoġġ tagħna, aħna rridu nisqu illi il-relazzjoni bejn il-partijiet tal-franchise hija relazzjoni għabbażi ta' rida ħilsa u minħabba li dawn huma persuni liberi jistgħu jkollhom libertà li jinegozjaw il- Kondizjonijiet huma mhux fin qogħdu istituzzjonijiet u burokrasija addizzjonali jisa biex nappoġġjaw din is-sistema ta' imprenditorja aħna nistgħu nużaw il networks esistenti tagħna li diġà huma preżenti fl-istati membri kollha. Għal dak li proposti tas Sur De Jong, jiena resaq ta' xar emendi, xoħut minnu għet il-resa għom f mistur ġvab u oħrajn mistur s sulik. Dawn l-amendi, jina aħna niproponu t-niqżu xaffariet l-ewel bet, il-lingwaċ ċaħtqa u be għom biex nidiskrivu aħjar il prinċipi ta' franchise. Numru 2. Li namendaw il klim fuq punt numru 3 u naqas ta' rizorsi. Għax mhux huwa dejjem minnu illi l-parti li taċċetta franchise għandha inqas rizorsi mill-parti illi tagħti l-franchise. Numru tlieta, flok li naħolqu assoċjazzjonijiet tal-min jirċivi franchise, irrid jippromuovi assoċjazzjonijiet bejn il-partijiet infushom numru erba' Aħna nulqaw il-punti ta' kuntatt attwali flimkien mal-Kommissjoni u nisħu fuq it-ħaddim tagħhom biex ma naħolqux iżozzjoni ġdida. numru 5 rridu numru punt numru 7 aktar preċiż għal dak li huwa kodiċi ta' kondotta tal-franchises fl-Ewropa. Però minn hekk kien inħoss li ngħinu designer punt numru 10 parċanti ferm Fejn jienu sur sullek qed nipproponu mekkaniżmu volontarju għal dak li huwa xi tip tal-menti f'dak ir-rigward. U anki trasposizzjoni tal-punti ta' kontatt illi jistaw jgħinu meta jkun hemm skambi ta' formazzjoni fuq prassi għarriqa. Aħna wkoll nipproponu li nbidlu numru 11. biex ma jkollniex dik skadenz ta' 15 li meta dan il-limitu dan il-prezentazzjoni titissir qabel ma jkun skada żmien. Jien naħseb illi il-dak li infuntrat għandu jkun fil-libertà tal-partijiet li huma voluti, imma napoġġaw il-ħames tiem wara li kun skada l-kontrat fejn ħajkun hemm proposta għal eżami nazzjoni. U anki f'35 u 38 Mr. Sulik nappoġġa, u anki 43 u 48 fuq punt numru 2 fejn il-kollega jisħaq fuq l-importanza tal-aspett tal-rida ħilsa u aħna napoġġaw Il-punt numru 6 u numru 7 fejn risorsu li kiex blek l-attenzjoni tagħna di parikli li kon aktar ehm, burokrazija. Grazzi. Sir Orve Tarabella. Grazzi l-ewwel nett jiena nixtieq ukoll ningrazzja lil kollega tiegħi De Jong għal xogħol eċċellenti għaliex eh, diġà darajnih remote komplut il-problematiku li huwa involut da dak li sistema ta' franchising għandek 132 emenda li ġi imres għaw naħseb illi għamennu ikun hemm konsens fuq l-elementi importanti. Jiena nasib infakkar li kemm ħames prioritajiet illi jiena għandna għumilt imma nisabawhom ukoll f'emendi oħrajn l waħda hija l-ħtieġa illi stabilixxu regoli ta' prinċipji speċifiċi biex nigarantixxu bilanċ bejn ir-regoli u l-obbligi kontratwali li jkun inħarsu minnu il-parti iktar dajfa tal-kontrat. U li kolli konna approċ uniformi għal dak li huwa rimedju f'dawk li huma prassi kummerċjali leali u fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-kunem iktar kondizjonijiet indaqsa xafna drabi franchise m'għandix rappreżentanza biex tiddefendi l-i bħala kompanija kollha u għanna għedin tuħom il-resorsi, barra minnek jirridun jisom illi eh, kunem il-beħ online tal-franchising li jirrit jisu kol fil regoli ħafna drabi dan jitħalla barra u jista jħarq ċertu problemi. Il-ħames punt u l-ħar punt li xtaqt insemmi hija kwestjoni tal-tip ta' data li għadha xaqsam mal-klient u eh, li jista' jitpoġġa fuq l-internet taħseb illi hija xi ħaġa li jridu niddiskutu bażi tal-emenda li aħna ressaqna u nistgħu wkoll naqdu mar-rapporters u gruppi biex ikollna tekst li jkun ħafna iktar msaħħaħ u bilanċat u Nifakkar li d-xogħol ta' jonku bażi eċċellenti għax-xogħol. Grazzi. The next speaker is um, Richard Sulik, mhux qed Ntan, jek tkellem għal l-Onorevoli Zulek, le. Ma nerġaw l dan il-premis. Il-kellem li mis għalde. Istor Samovic. Grazzi, grazzi għal-kollegi. Eh, naħseb illi kollox kien bilanċat u jisħaq eh, l-sfidi li jisiru minn franchise kif ukoll is-sitwazzjoni tal-franchisers. Dan il-bilanċ irrid iżżamm meta qegħdin nikbu tal-kompromessi. Mħafna ftejm bil komuni bejnietna u għat nistana bil-ħerqa għal prodott aħari, dak li huwa ftemmit ta' franchising eh, naqbel li franchising huwa kontrat speċjali u li jippermetti li l-franċiż jikunu jistaw jispeċalizzaw nam ikollhom investimenti kbir. U rajt illi ħafna illi jitkellmu fuq il-benefiċċji tal-franchising jistaw jiddaħlu ħafna benefiċċji fl-Unjoni Ewropej li kieku kien hemm benefiċċji aħjar per pereżempju iktar tkabir u iktar xogħol. It-tieni ħaġa fuq ir-rappreżentazzjoni ta' dan li ta' Franċiż fl-Ewropa li naqbel magħha jadi jekk il-Franċiż Franċiż mi jistgħu ehm, jingħataw ta' informazzjoni din tejn mhux bis aħna meta fassu l-politika ma biex nżolvu l il-problemi. U barra minn hekk hemm ħafna qed jitolbu l-iktar azzjoni biex ntejbu il-ħaddim ta' dan is-settur u niprevjenu li jkun hemm prassi inġusta, xi ħaġa li karekalas kollega tiegħi saħaq fuqa f'waħda mill-eventi li jiena eh, jiena firmajtu kol miegħu. Nas kifet hemm ħafna affarijiet komuni li nistgħu naqblu fuqhom li jistgħu jappoġġaw jappoġġ ħafna kollegi jiena tassennew ħerqan biex nagħdu l-kompromess. Igor Soltes. Grazzi l-għunin, grazzi ħafna Nistur De Grazzi għal dan il-rapport. Jina naħseb illi dinja bazi tajba, eh, dan jiġbor fih l-aspetti u l-għanin tal-franchising fil-settur ta' bejħ l imnu Pero aħna deċidejna li sottomettu xie emendi fissem il ħodol li t-samma li doni ġoddottati. adottati jina sħaqt fuq il-fat illi kun importanti illi naħsbu ftit dwar affas regolatorju fuq livell tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-franchising fis-settur tal-bejk bl-imnut. Għaliex? Għaliex il-leġizazzjoni għandha tendenza li tkun differenti u din twassal għal prassi inġusta eh, kummerċali dan il-qasam. U li kiku forsi kena affas regolatorju tajjeb din il-problema tista' tkun limitata u dan jista' jwassal għal ċertu titjib. Fil-franchising aħna daqiet għanna nuqqas informazzjoni. U għal daqstant aħna proponejna li nistabilixxu pjattaforma illi jiġbor fih l-informazzjoni li jkun l-iktar ideali li tippertejn il-franchisers kif ukoll il-franchisees biex jkunu jafu x'inhuma l-adressi tfogli tagħhom u ntejbu trasparenza, ovvjament il-franchising u hija relazzjoni kontrattwali bejn eh, żewġ naħat fil-qasam eh, privat, iżda irridu illi ikun hemm kompetizzjoni ġusta u irridu naraw illi il-kompetizzjoni li ġdew kompetizzjoni hija ħarsa. L-Unjoni Ewropea ma kienx attiva f'dan il-qasam sissa iżda xi każijiet dan jilimita il-kompetizzjoni. U f'ċertu każijiet speċifiċi jimina kol il-kompetizzjoni. U allura dak li diskussjoni, irridu niddiskutu qafas leġislattiv nħoss illi dan tista' tgħid il-kompetizzjoni, nħoss li dan jista' jwassal għal ordni f'dan is-settur. Grazzi. Grazzi tassew. Stan Dalton, għandek xi kummenti? Iva, grazzi Viki, skużani ta' taħwit. Mela, s-sur Sojvgov, jiddispjaċir ruħu tal-li mux jetawnek illum, li mandi xie noti xie naqrat minn tijaw, u batna ma xie punti tijaj u kol biex nirġi xie l-kommenta Denis. Mela, assur Sulek u jixtieq jingrazzi ħafna lil Denis u l-kollegi oħrajn għal emendi kostruttivi li saru sissa dan il-fajl u dak li ħazbu l-iktar l-iktar waħda hija emenda 38 fuq il-franchising li hija relazzjoni kontratwali volontarja bejn il-franchiser u franchisee għax ixtieq tiddaħħal fir-rapport aħħari għal dak li huwa nuqqas ta' definizzjoni ċara tal-franchising u jħoss li hemm xi ħaġa fl-emenda 20 u 19 eh, biex jaqduhom biex jifforma deskrizzjoni bażika tal-franchising dan li batom bil-miktub il-rapporter kellu xi tħassib fuq ta' taħmimsini li jitkellem fuq il-fatt li franchising huwa ħafna iktar vulnerabbli għal franchisers meta niġu speċjalment riskju jew dak li huwa kummerċ ġust u ma jaqbilx ma minn dak 73 l-Unjoni Ewropea. Għaxu ħassi l-Unjoni Ewropea xie ikollu jistgħu jiddeċiedu ehm, li ma imprenditur jista' jagħmel bil-mamin. U għal dak li huwa minn numru 11 fuq il-kondizzjonijiet kontrattwali nħossu dan huwa wisq il u kuna wisq intħil mhux ma mixtieq imma dan jibatom li rapporter bil-miktub ukoll minn daw ftit ieħor. Ixtieq insemmi fil-fismi għax hemm xi emendin ressat li tsemma dan is ukoll. Jiena naħseb illi il-franchising jiġri biss jekk huwa fl-interess ta' iż-żewġ naħat. U dan huwa l-punt tiegħu. Ġifieri ma nemminx li jew xi ħadd li huwa vulnerabbli f'ebda relazzjoni naħseb li din hija ħilsa jemlu minn jeddom u naħseb illi dan jista jibni il-marka. Eh, l-rafna drabi inti kollok marki illi ma jitlux f'umanitajiet żgħar, rajni eżempju fil-konsekwenza tiegħi fil-belt tiegħi. Jiġifieri importanti illi d-affarijiet nagħmluhom iktar faċli kemm jista' jkun li naqsu birokrazija kemm jista' jkun inħarsu lejn il-franchising mod partikolari bħala xi ħaġa u parlament importanti ferm għal ħafna ħafna nies u l-espessenza din hija raġuni wara l-emendi li jiena restat imma żama ħalli hemm niqafem dispiċċini tħadd taħwit li jekk niqabel grazzi. Xi ħadd ieħor? Iva, grazzi, sentum ħafna fil-qosor, jien sempliċiment biex ngħid li ma nistax nabbaġġa li jkun hemm leġislazzjoni ġdida. Fis-settur tal-ikel aħna diġà kellna l-inizjattiva tal-katina u l-ħolqa, eh, il profitta tal tal katina Ehm, allura, ma nafx il fejn bżon iktar inizjattiva franċajzi, nasib li mux tajjeb li n-għodu nsejħu għal iktar reġizazzjoni meta n-nazzawġ partijiet li jistaw jisolvu l-problemi taħħom per meta kooperazzjoni minn flok. Ġivini tamma li lista l-membri jistaw jappoġġaw l-emendi tijaj wieħed ta' tminja. Okay. So the timetable here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 u jistudjah. Hemm problema li qabel 20 ta' Marzu konna relazzjonijiet nazzjonali u jiebu nkun disponibli għal-ebda laqa ta' xadu. Ġi tistaw tifmu għali. Kif rritnejt fuq is-sustanza, smajt kommenti laqbel maħħom magħhom. Jiġifieri ma nistawx naraħ bħala attak fuq il-franchising bħala formula. Eh, jina no konvinti li l-franchising importanti ħafna u li fil-fat jista' jkun li ferm fit kabir ekonomiku. U anke l-bejħ bl-imnut. Ħaġa li rrid nisħaq fuqu. Mhix intenzjoni tiegħi xi affattu li nipprova naqqas il-libertà għal libertajiet kontrattwali mux għet nattakkom fil-rapporti u għaz bisandom għandi nattakkom u jina dejjem kontra l-birokrazija u favur l-efficienza. Pero, mkejdana kollu, rridu narfu illi il-kommissarju għal illi dan jgħani es informazzjoni kif rajna fl-istudju li għamel il-komitat għalih nifsu imqas informazzjoni l-workshop li aħna kellna fuq il-franchising konferma tal-punt fil-fatt u iva hemm bżonn ta' iktar informazzjoni. U iktar rappreżentanza tajba tal min qed min huwa il-franchisee li mhuwiex daqshekk għandu leħen qawwi pal-franchiser. Imma jridu nitkellmu fuq il-fatti u dawn huma l-fatti. Barra minn hekk għax is-setturi imma meta jiena nħeġġeġ il kulħadd sewwa li kollu supermarket indipendenti li ma jagħmilx parti mill-formula tal-franchising jew grupp independent ta' bejjaħab indipendenti imma eh, nawguralkom eh, għaliex eh, mhix faċil biċċa jista' jkollok xertu ħujna ta' kima supermarket impossibbli qatt ma tista' tikkompeti mal-formulas il-kbar li huma jew jista' fuq inti kollok jew kumpanija waħda minnija jew kellha formula ta' franchising Jiġifieri ma sebx li huwa sew iridu, u kulħadd jista' jagħmilha irid u min jgħaddu jekk x'inti jekk trid tkun attiv f'ċertu setturi mela ħadd tara x'inhu minn realtajiet tal-ħajja. Imma fl-istess ħin jiena qatt lura biex nipproponi f'dan ir-rapport eh, affarijiet li jidru li qed jieħdu x tal ta' leġiżlazzjoni Ewropea għaliex inħoss illi fil-faż li qegħdin bħalissa aħna għanna bżonn ħarsu lejn il-fatti li jkun hemm il-channels miftuħin biex iniksbu ktar informazzjoni qabel ma saqsu l-Kummissjoni għal preġizazzjoni possibbli u jekk il-fatt joħorġu illi ma' leġislazzjoni biex neċessarja bżonn il kodġi ta' kondotta mhux leġislazzjoni. Sewa wis iġifieri eh, xikonna la soluzzjoni mill umma u effiċjenti hija u għallana ħarritijaj, mux biex sempliciment ikun spiċċaw bieċa leġizazzjoni li mbagħad ngħidu ħarrasta xamilna bidejna, ħlaqna leġizazzjoni issa jekk ma taħtimx il-prassi, mhux nku qegħdin insolvu problemi ta' ħadd. Ġifiri, bejn dawn iż-żewġ estremi, ġifiri bejn inna nagħmlu xejn u li marru l-ewwel għall-għażla leġislattiva, naħseb li nirridu nħu xejn dawk intermedjarji l-ewwel u għalhekk jien għandi kull fiduċja illi ikollna kompromess għabbażi ta' l-emendi li tresqu. Grazzi. Grazzi tassew. Tajja fwis, mela naddu issa. għal rapport fuq l attaċessibilta ir-rapporter Mosin Lockhart għan 510 emendi li ġew imresqa fuq dan ir-rapport. Naf li hemm ħafna membri li huma preżenti hawnhekk illum jekk intom għandkom intenzjoni li titkellmu għamlu li sinjal issa. Għaxan nipprova għalloka il-ħin biex titkellmu. xaħat tiħor parti Dennis Dita Catherine Manda ħam soħra, mela. Kġobko. F'mraw ir ta' shadows, zommu ma' 3 minuti, imbat il-kelima sekondarji żewġ minuti bis kieġobko. Kir Qabel ma nibdew, ehm, jina xaqna ma komment fuq il-skadenza unek, għalix għaw ħafna ehm, persuni fil publiku li huwa interessat f'dan il-kumitat hawnhekk fil-imko huwa impenjat bistieħ lejn dan lat u aħna inna naħdmu fuq eh, ehm, skadenza soda kem jista' jkun għat nistaqsu kollegi tagħna mill-komitati oħrajn, speċjalment mill-impjieg u tran biex eh, innaqsu għal pass safija li konna skadenza biex jituna l-ideja tagħhom ukoll. Però bibda mod dan ma nistgħu ninterpretaw bħala li aħna qed nippruvaw ndajfu l-ftehim xi fattu sempliċiment xtaq nagħti ċans li kollegi tagħna fuq kollegiet oħrajn li jresqu l dijat ħossibijiet tagħhom fuq oqsma ta' interess qabel ma nassu l-vot aħħari. U għalhekk inħeġġiġkom li nkomplu naħdmu dan il-mod anke fi komitati oħrajn għaliex iktar ma jkollna feedback minn ħadd ieħor iktar faċli ma jkun imbagħad biex ir-rapport jipproċedi fil ftarji tal-plenarja minn problemi Allura nixtieq indur lejn ir-rapporter Martin Locker jogħġbok. Thank you, Chair. Grazzi, Signora President. L-ewwel qabel kollox bħal ħafna oħra qabli bħal ħafna oħra f'din il-kamra, eh, kuntent ħafna li issa qed jiċċaqalqu xi ftit l-affarijiet Għalek, jina kontent illi etnara illi din il-proposta sa fl-ħar tassew qed fil-Parlament Ewropew. Ser nibdew eh, nittrattaw dan is-suġġett fost il shadows propju minn għada stess. Però billi anka inti semmejta, Sur President, permettili illi ngħid illi aħna u jiena flimkien kima shadows aħna ma mm, ma konniex responsabli milli eh, dejjem nadaqsek dawim daqshekk il-proċess. Però tinsiex li dejjem il-kunsillu koll li mi rridu naqblu. Jiena naħseb li anka wara l-rajt fuq dawn il-510 emendi illi nistaw naslu għal kompromess. L-ewwel qabel kollox, ovvjament, tenni dan, illi kolka aħna għanna l-istess għan, illi namlu l-Europa aktar aċċessibli. U jina naħseb illi dan nistaw namluħ billi nkunu realistiċi u billi insibu kompromess. Et jidirli, li eh, jena anka wara li smajna dibattitu dwar eh, l-istituzzjonar tal-ħaddima, illi l isfidi huma l-istess hawnhekk kwistjonijiet soċjali li saċerta punti għaw taħt eh, il-kompetenza nazzjonali u il-qafas ukoll ta' suq intern. Dan, fl-opinjoni tiegħi, ifisser illi jew jippreżentalna sfida doppja li nżidu l-aċċessibilità minn għandu bżonna iżda fl-istess waqt illi nirranġaw il-situazzjonijiet, nirranġaw il-situazzjoni u koll għal eh, l-istati membri tagħna. Illi tkun hemm bilanċ bejn l accessibilta u l-noħol u possibiltajiet għan negozji tagħna biex l-om possibilità li jiprofdu servizzi u prodotti. Dan mhux neċessarjament, anzi ma jmurx wieħed kontra liħor, ista wieħed jista' jikseb żewġ għanijiet f'daqqa l-hekk imsejħa win-win solution permezz per eżempju tal-trasposizzjonijiet tal-regoli eżistenti dwar l-e-books, etc. u aċċess aħjar għal ċerta servizzi u prodotti fl-Ewropa. Sinjura President, jiena għandi udjenza daniza hawnhekk u għalhekk eh, nixtieq illi inkomplu bid-Daniż. Ovvjament, nixtieq illi l-leġiżlazzjoni tipprovdi aċċessibilità aħjar u din il-proposta miex f'dik id-direzzjoni. Għana l-possibilità li nuru li huwa possibli li nilħu kompromess fil-Parlament Ewropew. Fuq xi punti il-kompromess se jkun iktar diffiċli, però il punta tluq huwa wieħed realistiku jkolli nammetti. Ha nistenna li nisma' bil-ħerqa il-ġustifikazzjoni għal ħafna din li tresqu. Grazzi għal PPE l-Shadow, Snira Verheyen. Grazzi ħafna. Aħna nilqaw il-fat li dan id-dossier eh, daqshekk importanti miexi il-qudiem. U importanti illi nikkonsidraw l-emendi dan ħadinna eh, xiftit tal-ħin ġmelu. Pero naħseb li huwa importanti illi nieħdu pass deċiżiv għal aktar aċċessibilità għal persuni b'disabilità. Dan ifakkarni dwar, dwar dan ifakkarni fid-diskussjoni dwar aċċessibilità għal websites pubbliċi għal sentejn aħna domna nistennew il-proposta minna tal-Kommissjoni. Jina naħseb illi jekk ikollna proposta realistika hawnhekk fidejna, l-implementazzjoni kunu nistaw niksbuha kemm jista' jkun malajr. Irridu nizguraw illi din id-direttiva ser it-tejjeb il-ħajja tal-persuni b'diżabilità. Mhux aċċettabbli illi l-membri tas-soċjetà tagħna membri ta' dan it-tip jitħallew barra li ma noffrulhomx servizzi prodotti u rridu illi u ma jkunu komdi u li jistaw jużaw dawn is-servizzi u prodotti. Fl-istess waqt il-proposta ti tkun waħda realistika u li tista' tiġi implementata. Għalhekk li fil-waqt irridu nkunu ambizzjużi iżda realistiċi. Riżultat ta' dan eh, riżultat tal fat li nkunu wis ambizzjużi jista' jkun eh, illi naqtaw qalbna u ma noffru xejn li daw il-persuni b'disabilità, xaġa li ma nishtiqux. Fis-settur ta' trasport fejn diġà hemm ċerta sitwazzjonijiet realtajiet differenti, hemmhekk irridu niżguraw illi il-proposti huma kollha inkonformità ma' xulxin. Aħna ressaqna emendi illi trattaw dawn il-uħut minn daw il-punti. Naħseb li din id-direttiva direttiva għandha tiġi immirata le persuni illi għandhom disabilità iżda mhux persuni illi jista' jkun ikollhom disabilità temporanja, per eżempju, eh, janejdu eh, persuna illi għamlet operazzjoni fajnea u għal xiftit uh, eh, ġemat mux mhux ħatara jew ma tistax tara sew. Jira aħna mhux għal dawk il-persuni qed inħejju direttiva ta' dan it-tip. U importanti illi ma marux l-elen wisq ma nitolbux iż-żejjed, għalġin kalla ma niksbu xejn rigward l-emendi tiegħi dwar l-ambitu, dwar is-servizzi audiovisivi. Uh, Fil-Kumitat Kalt aħna qed naħdmu fuq uh, eh, l-AVSD u uh, MST, skużawni lejvi MST, u fil-fat nittamaw li l-kooperazzjoni bejn l-Assoċjazzjoni tal-Persuni b'Disabilità u il-kontenut li aħna qed niproponu fl-Audiovisual Media Services Directive tippermettilna illi naslu għal kompromess tajjeb. Jekk il-kontenut ikun regolat permezz tal-AVMSD, dak kollu li nagħmlu ikun irregolat permezz ta' eh, websites, etc. Daw kolla u kolla għandhom jiġu trattati minn din id-direttiva. Fannes wieħed mbagħad bħalma ġi propost minn xi kollegi, naħseb il- kriterji li qed jissemmew hemmhekk huma importanti, huma importanti li niddeċidu kif nistgħu niksbu x-xewqat tagħna biex anka s-servizzi u l-accessibilità s-servizzi fuq livell Ewropew u internazzjonali jkun jimxu id fit. Nittama li nexxina nimxu l-qoddim dan il-fajl kemm jista' jkun malajr possibbli. Kellima li imis s sinjura Senalova. Jiena nixtieq nitkellem fis-sem l-SND dan huwa rapport importanti ħafna għalina f'diversi diskussjonijiet aħna għedna illi uh, fil-workshops u fil-seminars kemm huwa importanti li kunem hemm tal dawn il-persuni. Jiena naħseb li din id-direttiva ġiet imħejja bir-reqqa u għamilna analisi dettaljata dwar xista jinkiseb fuq livell Ewropew. Lan tal-SND mhuwiex li nagħmlu rifużjoni, sempliċiment illi neliminaw lakuni li jeżistu. Intejbu sitwazzjoni partikolarment f'każijiet fejn diversi uh, istituzzjonijiet fej diversi istituzzjonijiet għalulna li sta' jkunem titjib. Għalek nibda mill-ambitu ta' din id-direttiva. Naħseb illi huwa tajjeb il-nkopru anka l-ATMs għaliex transazzjonijiet permezz tal-ATMs huma xi ħaġa importanti ħafna li ntużaw ħafna. Nappoġġaw wkoll l-e-books ikunu kopruti u importanti li konna Il-built environment u koll jistajjen l-istati membri biex jimplementaw l-obligi taħħom taħt il-konvenzjoni tal-ġnus maquda. Rigward definizjonijiet u importanti li nitkelmu dwar persuni b'dizabilità u persuni bċerta um, nuqqasijiet funzjonali u koll. U importanti li n-isu l-popolazzjoni kollha kemm Artiklu 12 mbagħad u il-pis sproporzjonat. Fl-opinjoni tiegħi proposta tal-Kummissjoni tippermetti li ċerta kumpaniji mikro żgħar jiġifieri jkunu esklużi mill-obbligi. Jiena naħseb illi dawn l-eżenzjonijiet għandhom ikunu limitati biss għal ċerta suġġetti Naħseb ukoll li l-kondizzjonijiet għandhom ikunu l-istess għal kulħadd. Punt ieħor importanti huwa dak ta' l-etikettjar. Jekk il-prodotti jkunu etikettjati b'mod tajjeb, il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażla informata. Barra minn hekk l-informazzjoni kollha għandha tiġi pprovduta format aċċessibbli. Nilqaw ukoll il- Parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità u b'funzjonalità imnaqsa u il-parteċipazzjoni ta' daw l-istituzzjonijiet. Jiena naħseb illi għatemlok għal titjib. Puntiħor, naħseb importanti naħseb li din id-direttiva trid tiġi implementata kemm jista' jkun Eh, Mala jir possibli. Għalhekk aħna nappoġġaw tliet snin għal prodotti u servizzi u 10 snin għal built environment. l punt dwar l-annes. Dan għandu ikopri id-dizin tal-prodott u u ċerta servizzi addizzjonali. L-elementi kollha importanti l-aċċessibilità għandhom ikunu koperti. Jiena konvinta illi xorta waħda dan mhux biżejjed huwa importanti għall operaturi kollha li jkunu jafu li huma l obligi li għandhom jissodisfaw il-domandi tagħna kollha xoqat tagħna għandhom ikunu ċari biex bekk id-direttiva tkun possibbli li implementaħa fil ġejjeni ta' kollox minn ħatijaj u nistenna bil-ħerqa li naħdem mar rapporteru ma' mal-kollegi l-oħrajn. Grazzi. Thank you very much, Vicky. Grazzi.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 importanti ħafna li niksbu l-bilanċi tajjeb bej li ntejbu l-aċċessibilità għan nies li għandhom disabilità u fl-istess ħin nevitaw li jkollna pis mhux neċessarju għal manifatturi u l-fornituri ta' servizzi. Biex nagħti ftit eh, l-aktar emendi importanti li prezentajt eh, l-emenda dwar is-salvagwardji għal eh, l-intraprizi mikro illi ma jkunux kapaċi ikkampaw ma ċertu rekwiziti minħabba li mandom xi rizorsi U għallura jina unek naqbel ma l-approċ tal-rapporter. Jina naħseb illi u importanti immens illi nassiguraw li dan il-test ikun tajja pal-futur u jiġu inklużi l-applikazzjonijiet mobile fl-ambitu. Importanti immens. Uh, ħafna drabi nis disabilità għandhom din loda biex ikollhom aċċess għal informazzjoni u kif qalet is-Sinjura Ferheim irridu nikkonsidraw eh, leġislazzjoni marbuta ma' setturi speċifiċi bħal per eżempju fis settur tra trasport. Din diġà għandha soluzzjonijiet għal ċertu problemi ta' aċċessibilità. U eh, qed tinukos li rapporter konsidra dil ħaġa per eżempju leġislazzjoni li għanna fuq il-komunikazzjonijiet elettroniċi. Meta tkellimt mal-partijiet interessati rajt li kienem ħafna tħassib dwar eh, disin universali. Dan importanti ħafna nisb disabilita. Jekk għanna nikjarifikaw it-terminu, kikun neħu ħafna minn tħassib li hemm marbut miegħu. Jiena prezentajt numru ta' mendi mal-kollega Helga Stevens illi indirizzaw dan is-suġġett. Jina naħseb illi il tabella IC e mhix l-iktar waħda xir hawnhekk u ħafna jaqblu miegħi u fl-emendi kollha tiegħi jien ipprovajt eh, nagħmel referenza ta' dan kollu mill-kompromessi għaliex jiena naħseb li dan kieku se jxekkel il-rekwiżiti il-rekwiżiti il manifatturi għandhom ikunu konformi magħhom. Issa, Il-qafas li naplikaw dan it-test dan ifisser li se jkun hemm rekwiżiti Eh, ta' sfida kbira għal ċertu manifatturi u ċertu prodotti li mhumiex konformi se jkollhom jitneħew mis-suq għaliex jiġu konsidrati bħala riskjużi jiena naħseb li dan mhux approċċ proporzjonali m'hemmx eh, dal-periklu. U allura jiena ippreżentajt numru ta' emendi biex nindirizza dan is-suġġett. Jiena nemmen il-kontenut Anzi, jiena ma nemminx li l-kontenut audiovizuali jiġi taħt dan li għanna unek, għax għanna direttivi tas servizzi tal-medja fuq dan. Jiena prezentajt emendi fuq dan kollu u koll u nappoġġa l-emenda tal-rapporter biex eh, normalizzaw regoli tas settur tat trasport u anki definizzjoni ta' e-commerce u marketplaces. Jien naħseb li din hija xaġa importanti ħafna ċertezza legali. Fl-aħħar jiena mħasba wkoll fuq numru ta' emendi li ġew ppreżentati għaliex naħseb li dawn se joħolqu aktar limiti u aktar biżijiet u ma nasibx li dan se jkun ta' benefiċċju għal ħadd minna. Anke l-proposti rigward l-informazzjoni u d disponibilità tagħha u rekwiżiti il-bżon illi nistabilixxu databases għal pubbliku u korsijiet ta' taħriġ iva qed nagħlaq. E, hemm bżonn ukoll kjarifika fuq e, l-interactive kiosks per eżempju anki e, l-appliances li għanna fid-dar mela dan kollu unħares il qoddim li naħdem aktar ma'kom. Issa għal-grupp Gua Gwe, il-grupp Is-Sinjur De Jong, jina se nitkellem fisem il-kollega tiegħi mandu messaġġ qasir ħafna u allura mhux sendejek. Is-sur eh, Stavka jilqa' dak li qalet il-Kommissjoni, imma ċertu proposti ma jmorrux li l Rigward eh, l-emendi li prezentat 62 minn dawn Eh, dan edin emek biex jtejbu il-proposta u jgħid li hemm mekanizmu ta' nfurzar tajjeb ħafna jekk iridu ntejbu iċ-ċansijiet ta' nies li kollhom opportunità ta' impjiegi u edukazzjoni tajba. Irridu naħdmu fuq it-test tal-Kummissjoni Sur Mastaka qed ħares il-qudiem lej kooperazzjoni mal-kollegi kollha. Jirringrazzja lil kulħadd u iħares lejn il-kompromessi bil-qudiem. Jiena, jiena shadow fuq il ġio blocking u se jkolli immur minn hawnhekk ukoll. U allura niskuża ruħi mar-rapporter. Grazzi ħafna Dennis. Eh, iva dejjem ikun hawn ħafna affarijiet għaddejjin f'ġimgħa waħda. Issa, issur Igo Soltes għal-ħodor. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, il-lat ta' ċessibilità eh, Ewropew eh, Dan huwa suġġett importanti ħafna qed niddiskutuh illum u jagħmel il-ħajja ta' ħafna Ewropej faċli mhux biss għal dawk li għandhom disabilità, imma anke biex ikollhom aċċess għal swieq Ewropej u prodotti fuq dawn is-swieq. Kif diġà smajna, dispożizzjoni ġodda f'dan il-qasam huma bżonn jużi għaliex mingħajr azzjoni fuq livell tal-Unjoni b'mod ċar id-diverġenzi se jkomplu jikbru. U allura u għacħar li għanna bżon dan lat il-proposta ta' komissjonija tajba ma' kif diġa smajna għatem lok għal ħafna titjib u għalek il-grupp tal-ħoddor prezentaw ukoll numru ta' MND. Aħna nixtiequ naraw il-persuni kollha ikollhom opportunità li jipparteċipaw Fiswi interni, anki l-built environment. Rridu ntejbu il-ħajja għan nies b'disabilità ħalli ikollhom ħajja xirqa u fl-Unjoni Ewropea kollha ir-rekwiżiti ta' aċċessibilità għandhom jagħmluha possibbli għal kulħadd sabiex jużaw il-prodotti u s-servizzi u l-infrastruttura fiħdan din il-leġislazzjoni madanakollu din dil ħaġa għandha ssir b'mod illi ma jħallix ħafna peace u rridu nsibu xi tip ta' kompromess, rridu nsibu kompromess bejn il-bżonnijiet u l-fattibilità ta' dan il-pakket, rridu naraw xi bżonnijiet hemm bejn in-nies b'diżabilità, imma l-universalità hija xi ħaġa importanti importanti u koll kull stat membru irrit kollu database aċċessibbli għal pubbliku. Jekk il-konsumaturi ma jkollhomx xi ċans eh, li jkollhom aċċess ta' informazzjoni ta' dan it-tip huwa importanti immens il-konsumaturi jiġu informati dwar l-azliet uh, tal- l-aċċessibilità tal-prodotti u s-servizzi għax dan se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja. Grazzi. Marco Zulo. Marco Zulo issa minnaħa tal FDD. Si? Jiena f'din proposta leġislattiva fuq l-aċċessibilità qed tiġbor l-attenzjoni ta' bosta ċittadini, kważi 80 miljun ċittadini Ewropew illi qegħdin f'kondizzjoni ta' diżabilità jew ta' funzjonalità naqsa. U għallura ħna rridu li naħdmu fuq livell ambizzjuż dan ir-rigward biex dawn iċ-ċittadini npoġġuhom kondizzjoni jkun jistgħu jisfruttaw għal aħjar prodotti servizzi li jinfissu għal ġid tagħhom, dinjità tagħhom, imma anke minħabba il-perkussjonijiet ekonomiki pożittivi li dan iġib miegħu. Allura nixtieq li dan indaħlu wkoll eh, il-dak il-sejaħ built environment fl-ambitu. Jekk per eżempju, qed nitkellmu fuq li inti tmur meta tmur tiġbet il-flus ATM, eh, li inti ma tagħmlux obbligu li kollok dan it-tip ta' ambjent, mhux biżejjed. Dan irid jissemma għal għani għal ħafna fil-proposta li għandu ħafna tensjonijiet tajbin waraj. U barra minn hekk il-produtturi nifsu jrid ikun soġġett għal fatt irid jivalwa il konformità tal-prodott għall aċċessibilità tiegħu eh, biex nkunu nistgħu wkoll inħaffu il-proċeduri burokratiċi, però ikkantom eh, din il-fiduċa mbagħad il-produtturi jridu b'xi mod eh, twaw xi tip ta' sanzjoni fil-kas li kiku li dan ma jkunx konform il-prodott mal regoli li suppost. Mara minnek, E, daħlu il-reprezentanti ta' persuni b'disabilta biex ikonna deċiżjoni li jkun maqsum minn kulħadd kemm jista' jkun. U biex nkun iktar prattiċi, irrin mertawx ninsew il-piżijiet possibbli li jistgħu joqtu il-semmiż. Allura nħoss illi rridu naraw li jkun hemm eċċezzjonijiet biex ikunu nistgħu nipprovdu verżjonijiet aċċessibbli prodotti kollha u servizzi kollha. Mhux biss forsi għal SMEs imma wkoll għal impriżi żgħar illi bosta drabi mandomx ir-riżorsi ekonomiċi biex ikunu jistgħu jisħu fuq dawn l-obligi u jkompli fuqhom barra minn hekk. Attenzjoni wkoll għal SMEs anke biex nigarantixxu eh, dawn is-suġġetti il-possibilità eh, li jkunu nistgħu Eh, nofru prodott adekwat importanti illi għalanijiet ta' din il-regola nirridu għom fil-regoli ta' finanzjament li huma dedikati għal dan il-għan biex mek ma nħallux barra l-ħat meta nofru prodotti u servizzi xirqa. Għalhekk nittama illi nkunu nistgħu nagħtu tweġiba qawwija għal dawn ċittadini kollha illi qed jistennew minn għandna soluzzjonijiet konkreti. Grazzi. Okay, so that is the round of speakers from... Mela, daw kienu il-kellima mill-gruppi politiċi differenti sakemm mawx xaħat mill-INF li jishtiq jitkellem. U allura fuq il-lista ta' kellima oħra għandi l-Nikla Danti, Catherine Styler, Dish Sam Silva, Anna Maria Koratz-Bilt, Langen u jiena għaw xattiħor li jishtiq jitkellem qabel ma nadi l-kelma nishtiq nil-għamana l sur kanant ismek Sir kanant grazzi uh, tal-li ġej dal-komitat u jiet għawnek flok sur Martin Schulz. Martin Schulz ma tantx dam dan il-komitat ma tajjeb li għaw inti issa. Grazzi. U grazzi tal-li qed tismana ta' vera għet nittu għosli għet qed Martin għamil ħafna affarijiet, ħafna xogħol juħar, eh? Mela, ejan komplu, bissur Nikola Danti. Grazzi, Signora President. L-ewwel qabel kollox biex nappoġġa bisħieħ il-pożizzjoni tax-shadow rapporter tagħna ta' Signora Senalova. Nixtieq ukoll nisħaq fuq tliet aspetti li fl-opinjoni tagħna huma importanti ħafna f'din id-direttiva. L-ewwel aħna favur approach estensiv kemm jista' jkun possibbli rigward l-ambitu ta' din id-direttiva. Nħossu li huwa importanti li ninkludu s-servizzi u l-prodotti mhux biss għal persuni b'disabilità stanka persuni li għandhom limitazzjonijiet funzjonali u l anzjani. Tini aspett uh, eh, fil-fażi ta' Eh, ta' meta kun qed infasslu din il-direttiva mm, rridu nqisu il-pis amministrattiv partikolarment il-pis amministrattiv fuq l-SMEs u il-mikro kumpaniji. Mil-banda l-oħra nħossu kol illi il-kumpaniji għandhom ikunu jistaw jinvokaw il-klausoli ta', eh, salvagwardja biss f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali u għalhekk dawn id-dispożizzjonijiet irid ikollhom interpretazzjoni limitata ħafna iktar milli mm, ikunu aktar flessibbli. Mbagħad it-tielet punt il eh, tamir li permetti aċċess għal pereżempju l-e-books fuq dawn diġà tkellimna eh, għal persuni b'diżabilità ovvjament. Ma nistawx naċċettaw illi persuni b'disabilità ma jkollhomx aċċess għal eh, servizzi ta' seks essenzjali bħal e-books u l-ATMs. Permezz ta' din it-direttiva aħna nixtiequ Ewropa aktar soċjali u li tgħin il-persuni l-iktar emarġinati u dajfa. Thank you. Um... Grazzi, Kati Stada. Jiena qed nieħu gost nara ħafna nies li ġew hawnhekk illum u li jieħdu interess f'dak li qed niddiskutu illum nilqawkom il-koll. Jiena naħseb li tajjeb li ngħidulkom li verament qed nittu pjaċir li qegħdin hawnhekk. U naħseb li hawn ħafna mikom jridu qatt ta' aċċessibilità ambizzjuż ħafna ilu ġej u rridu nsibu xi ħaġa li huwa eh, bissugu, hija bissugu u eh, Naħseb li din il-liġi importanti ħafna. Ma nix liġi tal-Unjoni Ewropea fuq l-aċċessibilità bħalissa, għalek id-diskussjonijiet tal-lum huma importanti immens. Ejja nerġaw niftakru għaliex qegħdin hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq livell minimu ta' aċċessibilità għacittadini ċittadini tagħna xi ħaġa li diġà tkellmu fuq kollegi oħra naħseb illi għandna naqblu illi jkun hemm livell minimu ta' aċċessibilità kif qalu kollegi oħra u rritna nagħti xi ftit figuri għaliex qed nissew xi figuri meta qed nitkellmu fuq il-forum ta' disabilità 71% ta' konsumaturi e, b'disabilità se mhux se jużaw website meta jsivu problema u dan din il-ħaġa tiswa ħafna flus. U 82% ta' konsumaturi kienu jonfqu aktar kieku l-website ikunu aktar aċċessibbli, bekk ikunu qed jintilfu ħafna flus fil-kummerċ Ġifiri, inħarsu lejn figura ta' 10 filmija Meta naraw nies li qed jixxonu li għandhom disabilità. Inti tħares lejn il-flus li jintefqu, il tibqa' dejja Jina nemmen illi għanna nħarsu lejn xinu ma l-possibiltajiet meta nitkelmu fuq dibattitu ta' dan it-tip. E niprofaw namlu din il-proposta aktar ambizjuża u nindirizzaw il-bżonijiet ta' nis b'dizabilta. Grazzi, il-Sinjura Shanazova. Grazzi, President, nishtiq nżid eh, illi jinsa niprofa ninkludi kemm jista ikun il-kodiċi ta' telecoms biex niproteġu l-utenti b'dizabilta ħalli ħadd ma jibqa lura f'terminu ta' aċċessibilità għall-internet. Fuq miżuri ta' protezzjoni jiena nixtieq nisma' suġġeramenti minn organizzazzjonijiet eh, li jappreżentaw eh, in-nies disabilità u kif nistgħu nippreżentaw dawn it-talbiet. Grazzi il-kellima li miss. Eh, Is-Sinjura Colin Lange, grazzi ħafna President. Punt illi naħseb illi ma ġiex msemmi tajjeb fir-rapport fir-rapport hija t-tabella EC. Jiena ma naħsibx li dak li qed nipproponu hawnhekk jagħmel sens se jwassal konfużjoni bejn il-konsumaturi. Prodotti ġodda se jitpoġġew fis-swi u ma jkunux ta' dan l-standard u dan se jħawat il-konsumaturi. Għalhekk aħna minna emendi fuq dan is-suġġett. Is-Sinjora Anna Marija Korazmill. Jiena nixtieq ngħid kemmi kemm importanti dan l-att ta' accessibilta u kemm qed tagħmel biċċa xogħol tajba rapporter biex taċċelera l-proċess għax dan huwa l-ewwel darba illi għandna għat jiġifieri pakket komprensiv illi jindirizza l-aspetti differenti kollha, jiġifieri ġittijiet indaqs għaċ-ċittadini kollha biex ikollhom aċċess għal prodotti u servizzi fl-Unjoni Ewropea U eh, din hija xi ħaġa normali ma nix noqogħdu niġġieldu għalija u qed ngħid il-ħaġa li xina responsabbli għad-direttiva tan-non-diskriminazzjoni u inna snin ma mal-istati membri dan jinkludi wkoll diskriminazzjoni għan-nies b'diżabilità. U qed nġildu għaliex jgħidu eh, l-istati membri jgħidu li hemm bżonn kbira biex nagħtu drittijiet indaqsu. Jiena naħseb naqbel ma' ħafna kollegi. rridu namlu xi ħaġa li tkun implementabbli fil-ħajja ta' veri u ma namlux burokrazija żejda għall-SMEs u entitajiet oħra li xinkella l-istati membri mhumiex se jattwawa. Grazzi ħafna, jiena nix namel nixtieq nagħmel ftit punti jiena stess għaliex jien ukoll ippreżentajt xi emendi jiena vera kburija għad-dedikazzjoni ta' dan il-Kumitat biex iżid l-aċċess għan disabilità għal prodotti u servizzi. Nifraħ ħafna l rapporter li għamel xogħol tajjeb immens eh, fuq dan id-dossier. Anki dawk li ħadmu fuq il-Web Accessibility File naf li għaw passjoni kbira għawnek u eh, rridu nassiguraw li l-leġislazzjoni tagħna tagħmel differenza għal dawk illi għandhom sonna rridu nassiguraw illi l-leġislazzjoni hija implementabbli, ġifieri li fil taħdem fil-verità. U allura rridu nassiguraw illi nikkonsidraw l-impatt Fu e, biċċiet oħra tal-leġislazzjoni u koll u nassiguraw li l-leġislazzjoni ma, ma jkunx hemm repetizzjoni fiha u nħolqu konfuzzjoni. Iġifiri, għax-xiri pubbliku għafas hemm strett fl-Ewropa fuq kif l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jikkonsidraw kwistjonijiet ta' aċċessibilità u rridu nassiguraw illi ma npoġġux regoli żejda illi jagħmluha aktar diffiċla dawn l-awtoritajiet pubbliċi biex jagħmlu x-xiri pubbliku fih nifsu jiġifieri rridu nassiguraw li l-leġiżlazzjoni taħdem eh, id fit ma dak li diġà hemm. Issa, rigward il-qafas leġislattiv ġdid u l-tikketjar CE Jien eh, minix konvinta il l proċess li wieħed ikollu tabella ta' lissi hija il-mod tajjeb kif ikonna aċċessibilità din dan huwa proċess li aħna nużaw pereżempju meta nkun qegħdin nitkellmu fuq prodotti ta' sikurtà bħal pereżempju fran tal-gas, crash helmets eh, u xi kultant eh, din tagħmilha aktar diffiċli għall-innovaturi biex ipoġġu prodotti ġotta fuq is-swieq U allura irridu nkunu ċerti illi dawn il-prodotti innovativi ġodda jitħlu fis-swieq u jkunu aċċessibbli qabel ma nkomplu noħolqu aktar dewmin għalihom. Naf li ħafna membri differenti suġġerew soluzzjonijiet U din hija kwistjoni legali biex nassiguraw biex prodotti innovattivi li jifaċilitaw l-accessibilità jitpoġġew fuq is-swieq mingħajr ma jkun hemm dewmien. U allura jiena pożittiva ħafna dwar ix-xogħol qed isir dan il-kumitat u jiena kontenta il Morton qed jieħu eh, din il-biċċa xogħol f'idejh. Ma nafx hekk hawn xi ħadd mill-Kummissjoni illi jixtieq jitkellem iva hemm xi ħadd minnaħa tal-Kummissjoni li jixtieq jitkellem imbagħad ngħaddi l-kelma lura lir-rapporter. Hello, jina Ima Plasenzja u ġejja mill-DG Employment fejdan il-Kommissjoni nir nirringrazzja l rapporter u lill-membri kollha tal-Parlament li taw uh, emendi interessanti illi se jtejbu it-test u fl-istess ħin jagħtu konsens l proposta. Inħallikom żewġ kummenti prinċipali. L-ewwel kumment huwa dwar in-natura orizzontali importanti tar-regolament. Il-kwistjonijiet eh, li qed jiġu regolati jolqtu setturi differenti għalhekk din hija importanti. U tieni ħaġa hija l-komplementarità mal-liġi tal-Unjoni eżistenti din hija xi ħaġa illi nħadmet b'mod kawt ħafna biex nassiguraw illi din id-direttiva il se żid l-aċċessibilità fil-qasam ta' trasport, per eżempju, jew inkella x-xiri pubbliku. Din id-direttiva tagħti rekwiżiti ta' aċċessibilità importanti u tagħmel operazzjonali l-kunċett ta' aċċessibilità li teżisti li jeżisti fliġi oħra tal-Unjoni imma mhux diskrit f'dettall. Grazzi ħafna xogħol li għamiltu. Grazzi. Issa naddu l-prezentazzjoni tar-relatur. Grazzi. Grazzi tal-involviment. Din hija impressjonanti, din hija parti importanti, aħna rridu nkunu preċiżi, aħna rridu nagħmlu x-xogħol tagħna, aħna rridu nagħmlu dan kif suppost. Ehm, u ma jemlix sens għalija li nikkommentaw fuq il-ħafna kommenti li diġa saru mill-kollegi mill-li nibdew il-negozjati għada għaliex aħna rridu norqdu sew iġifiri nibda bil-nejt illi sanna 4-5 shadows għanna ħafna laqat tekniċi biex dan ikun sew un iġifiri ġifiri nixti illi nibdew naħtu sew. Issa, grazzi ta' sew, għan inkonna amendi ta' kompromess. Specialment meta niġu għal 25 eh, ta' april. punt li jmiss fuq l-agenda hija proposta fuq il-geoblocking u diskriminazzjoni oħra fuq istabilimenta ta' nazzjonalità fis-suq li hija konsiderazzjoni tal-rapporter tagħna Rosa. Rosa. Tajjeb, prosed, grazzi. Dina nixti li ningrazzjak tal-interess. Jiena rċevejt 355 emenda b'kollox minn 65 minn membru, membri tal-parlament. Tal-fisser li juri interess in il-leġizlazzjoni jgħata sew kontenta fuq. Dawn l-emendi jipproponu e kif aħna nejdu din is-sala soluzzjonijiet differenti. Allura hija tissir diffiċli ħafna illi ikonna pożizzjoni waħda minn dawn l-emendi kollha. Għaliex ovvjament jiena nagħmel l-mod tiegħi biex nirrikonċilja dawn il-punti differenti u jiena ċert illi aħna insibu soluzzjoni komuni. Ejja nifuka fuq xi punti. li nifukaw fuq il-dak li huwa inkomuni. Dak huwa ċar illi ħafna stati ħafna membri propjament jaqsmu l-istess idea. Rrid ikollhom aċċess għal iktar servizzi online. U rridu naraw illi il-kummerċanti mumiex ser sekonda wahda. Yes. I'd just like to thank all of our visitors. Thank you. Sija li l-kull min ġi maħna wara l-afsinar nara li ħafna minkom għedin jitilqu. Iġifiri grazzi tassew ta' dan. Thank you very, very much. Thank you. Rapporta. This one, yes? All right, so me come to those common... Mela, nerġaw, nerġaw l-ponti komuni, sawa. Mela, l-amendi u ma differenti, iżda, jimxu fi differenti, ma nazawx punti li huma komuni. L-ewwel net għandna dak qed jgħidu l-konsumatur, u li qed jgħidu l ehm, kummerċanti li mhumiex huma żewġ dinji differenti u ċar mill-emendi li aħna dak jgħidu niksbu għal il-konsumatur. il konsumatur għandu aċċess aħjar u ktar faċi għal prodotti u servizzi online. U illi kummerċant mhuwiex m'għandux piżejjed biex inkopru spejjeż biex inkopru il- reġims legali, sistemi legali, kollha meta laqqas biss għandhom l-intenzjoni jibattu ċertu pajjiżi, ġifieri. Nanfu li għandna pereżempju kemm sejjaħ id-dritti li tibqa' Nixtieq issa niġi għal żewġ punti ewlenin nixtieq insemmi. Nawenet fuq liġi applikabbli. Ħafna minnkom issemmu ħafna qalu illi ma ma jistax isemmi Rome wieħed li jfisser regolament fuq ir-regoli konflitta regoli fejn dan il-geoblocking. Allura Dawn ovvjament huwa minnu imma fl-istess waqt ir-regoli huma u verità hija li l-emendi kollha li qed jiġu proposti jindaħlu f'ruma numru wieħed. Għaliex jekk inti ħa toħloq regola illi tobbliga l-kummerċanti illi e, li ma jitrastax konsumaturi differenti meta membri oħrajn dan ibiddel il-tifsira ta' rum wieħed artiklu 6 li jgħid li l-kummerċanti jistgħu japplikaw il-liġi tal-istati membri biss jekk ma jimmirax il-konsumaturi minn membri oħrajn bebda mod. Nixin nisaq fuq għadi. Kull mod. Jirrifiri. Għandja nilan irrit ingwirdu nkunu ċari fuq il-geoblocking. Huwa diffiċli mhux impossibbli illi niddefinixxu b'ċarezza dak illi qed nitkellmu dwaru meta nitkellmu fuq il-mirar u fuq dak li mhux qegħdin nimraw. Irridu nippermettu illi kummerċant li huwa jaqa' taħt artiklu erba' illi japplika regoli illi japplika għal konsumaturi domestiċi mod partikolari jekk informhom sew. Ovvjament, aħna ma nistgħux ukoll nippermettu li kien hemm abbuż. Jiġifieri jiena ikkonfermajt fil-premessa illi meta l-azzjoni tal-kummerċant ma jkorrespondix għas għarrija tan l-intenzjoni tiegħu fuq is-sit, il-konsumatur jista' jmur fil-qorti tagħhom bħal Ruma wieħed artiklu 6. U barra minnek ma għandek il- naf rapporter li għodi fiċi maħi kolli nejdlek il zoma zawx minuti joħra xejn iktar. Iva inqas inqas kważi fi speċjal. fuq kommerċanti l-kbar. Dawn diġà jbijaw l-affarijiet transkonfinali waslu l-prodotti tagħhom u għandhom reġimi differenti għal konsumawtu ma jkunux jistgħu l lura għal regoli tal-konsumatur tagħhom domestiċi. Jiġifieri nittama nkunu nistgħu naħdmu flimkien mod kostruttiv fuq din l-aħjar alternattiva fuq il-kjarifika tal-provizjoni speċifika fuq ir-regola fuq il-konflitt tal-liġi. Din hija l-ewwel kwistjoni, u t-tieni waħda hi illi jiena xtaqt insemmi li hija il- kontenut audiovisiv u jina grata lejn 18 membru tal-parlament minn minn gruppi politiċi differenti li resqu emenda fuq dil-kustjoni. Jiena naqsam ma'kom, li kwestjoni diffiċli. jid naħseb li tajb inkludu servizi dan il-kondizjoni li għanna dawn il-licenzji differenti rilevanti biex nbijaw il-kontenut. Nbijaw biss li dawk il-pajizi fejn hemm dawn il-licenzji. Il-studju illi hemm fil-Parlament tal-ewwel hija l-eliminazzjoni tal-geoblocking ta' dan is-settur radjoviżiv u tal-kontenut copyrighted għandu effetti pożittivi u għal-konsumaturi u produtturi. Nħossu nafu li għu diffiċli dil kwistjoni u nafu li ħakun l-emlok għal diskussjonijiet differenti. Għal dak li huwa l-ambitu B2C u anki l-obbligu meta nagħmlu rerouting u kwistjonijiet oħrajn. Jiġifieri grazzi tassew, grazzi ta' kooperazzjoni kostruttiva ma' shadows, mal-file diffiċli tagħna, ħajkoda ħafna laqgħat ta' shadows u jiena kont diskussjonijiet kostruttivi ħafna ħanżomma fil-qosor ħafna li xanna żewġ punti oħrajn fuq l-aġenda finqas minn sija. Ġifieri kieġobkom kun żommu fil-qosor. Min ħajkun qed jitkellem? Fissem Virginie Olga. Le, Nicola, Nicola Dante. Iva, fitem soċjalisti. Riġini mish edawnek u xtaqitni li naqra l-intervent. U xtaqet l-ewel net tiskuza ruħa għal-sensa u id-dibattitu talu fuq il-geolocation mhux ġustifikabbli. Jiena jitixtieq tingrass il rapporter tal-xogħol u anki shadows tal-valutazzjonijiet tagħhom. Bażi tal-emendi li ġew imrezqa mill-membri kollha ta' dan il-kumitat Virginia titama li kollha tekst sod biex kun tista' tinnegozja mal-Kunsill li ngħaddu minn eh, il-razzjonijiet tal-konsumatur B2C business to consumer. Bel-leġislazzjoni illi tkun ċara għal kull minu involut fis-suq diġitali Importanti li jżomm bilanċ bejn il-proibizzjoni u diskriminazzjoni eh, minnaħa u anki il-nħarsu l-libertà kontrattwali minnaħa l-oħra. Virginie Rozier għalek resqet xi emendi li tixtieq tiċċara xi punti l-ewwel net fuq id-dritt applikabbli, liġi applikabbli. Importanti li Brussel wieħed huma wieħed huma msejsa fuq il-libertà kontratwali u li joffru protezzjoni għal parti l-iktar dajjef tal-kontroll li huwa l-konsumatur, mod partikolari meta impjek identifika u indirizza l-attività tiegħu stat membru fejn qed jgħix il-konsumatur. Ifakkar il rwol tal-Kommissjoni huwa dak li nħarsu l-konsumatur. L-emenda 293 timxi Din id-direzzjoni billan li tevita li noħol u problemi ġodda li jista' twassal għal interċezzi legali u dan jispeċifika wkoll li barra dan ir-regolament ma nistgħux nivolvu wkoll ngħidu wkoll li l-SMEs eh, kun istaw jamlu azzjonijiet kontra konsumatur skont il-ġurisprudenza tal-istat, għal dak li huwa kamp applikazzjoni tal-regolament, għal dak li huma servizzi li jinataw mod elettroniku ta' affarijiet li ma protetti mill-copyright u anki s-servizzi audiovisivi. Importanti li aħna neskudu nu kam ta' applikazzjoni tar regolament ta' servizzi li nataw mod elettroniku illi kollhom aċċess għal eh, prodotti bil-copyright eh, kif inu propost fl-emendi u natura speċifika ta' dawn il-opri kulturali, xogħlijiet kulturali illi għaw taħt modelli ta' business partikolari għandhom jitqisu mod partikolari Infatti, il-prinċipji ta' territorialità ta' dritt tal-autorità fi setturi differenti kulturali jippermettu li finanzament tal-ħolqin ta' dan il-kontenut li jkun hemm paga indaqs e, u ekwa l-awturi u dan u l-ħarsin ta' drittijiet tagħhom. U allura rridu li nwaqfu li jkun hemm operaturi dominanti fis-suq kapitu ta' offerti addizzjonali Um, jew indipendenti. U allura aħna ressaqna l-emendi 283 U 59 illi eh, ngħid 59 li eh, jikkonferma dan. Din il vizjoni din il vizjoni mhijiex waħda iżolata fil-fatt għandha l-appoġġ femendi oħrajn li tresqu. L-istess jgħod anki fil-att tal-suq wieħed illi ġie adottat minn numru kbir ta' stat membru tikber kull majmur fejn l-leġi nazzjonali m'għandhomx jiġu eh, mevdubju u f'periklu ħabba dan ir-regolament. Verġini tgħid illi hemm ħafna emendi li tħares lejha mod negattiv li jekk ħaleminaw dan l-artikolu. Infakkar li palissa qegħdin niddiskutu il-proposta tal-reviżjoni tad-direttiva fuq il-copyright u ħafna iktar dispożizzjonijiet settorjali oħrajn u allura ma jkunx koerenti illi niddiskutu f'dan ir-regolament fuq l-aspett li għandhom jiġu trattati fil-tekst leġislattivi. U għalluru irridu nestendu pames snin pames l-emenda 4-2 eh, eh, rapport evalwazzjoni li jitkellem dwar l-involviment fissu u interazzjoni ma' alternativi oħrajn għal dak li huwa l-kompetizzjoni, għal dak li huwa bej passiv u dan ir-regolament attuali preżenti l-ambitu għalli nerġaw poġu f'periklu il-dritt tal-kompetizzjoni tal-bej selettiv mod partikolari l-eżizzjoni huma konsentiti mill-liġi fuq il-kompetizzjoni fil-qasam tal-restrizzjoni tal-bej passiv li mandux ikun jirġaw jiġu diskussi u l-ura importanti illi dawn nżommu għamek kif kalna femendi 406-412 u anki fil-konsens tal-konsumatur l-onorevoli Razier tappoġġa il-proċedura tal-konsens espliċitu tal-konsumatur qabel ma jkun hemm indirizzar ġdid fuq il- jiġi semmi fuq webpage ieħor u għalhekk resqu l-emendi 9. 9 sitta u 9 9 Nikola, għanti kellek millin qas ħames minuti. Issa ħanitlobkom kħġobkom mit meta jkonna ħagġendi mimlien daqs bajda bħallu meta intom tamlu talbatakom kħġobkom assistenti aqraw li l lom kumfuskom x'qegħdin titlu l-buna li naqraw u jekk ħajabżu tliet minuti asruha jagħmluha permezz tal-proċeduri bil-miktub u tagħmlu taqsira. Eh, eh, Kħġbok eh, Alina? Nasib li l-ewwel net jridu ċara li din il-proposta trid eh, ikollha soluzzjoni għal kull tip ta' diskriminazzjoni. Eh, jiena naħda rrid nara jekk jiena kontenta ħafna bl-aġġustamenti li qed isiru fuq ir-rerouting u l-konsens espliċitu. Allura huwa mhuwiex tajjeb għall konsumaturi waqas għal bejjieħa u ħafna drabi huwa minnu illi konsumaturi l lura l-istess paġna ħafna drabi kuljum u dijan assurda lejja, ovvjament ikun faċli illi konsumatur uh, li jibżuru partijiet oħrajn għas-sajt. Jekk ikun hemm xi tip ta' rerouting, jekk ikun hemm xi tip ta' ġustifika, u jekk ikun hemm aħna rridu ninkludu eh, din l-informazzjoni aħna għadin eh, naraw li dan huwa linjat ma' direttivi ta' servizzi u jien għamilt qatt ta' emendi illi nagħmel qatt ta' emendi fil-drittijiet tal-awtur fil-forma mhux eh, mandatorja u anki jekk hemm liċenzja tibqa' problematika l-biċċa pereżempju għal dak li huwa kontenuti mhux audiovisivi dak li huwa mużika u kodba. L-e-books huma territorjali imma il-kodba taw permet qasam eh, lingwistiku u l-bejji ħardu jalu għanfusom jek irdu xikon klu jinvestu fija jew le. Għaxxol għal-mużika online ukoll għandek din l-istess problema billi kollok l-istess aċċess transkonfinali li joħloq kull tip ta' problemi u ċerta u dawn il-prezzijiet ċerta jiġu applikati. U ma jkunux jistaw jagħmlu ċertu preskrizzjonijiet madwar l-Ewropa, ma jkun importanti biex jagħmlu l-prezzijiet. Onorevoli Xandit Sanxova, grazzi. Grazzi ma sanoqgħod nerġa' ntani dak li jiena għet. Jiena nix ringrazzja Roger għal xola jgħal ta' sfida. Iva jina unnek, dimek, iva jina. Jina minista noqot nerġan tenni dak il-lijiet. Iżdan diċi kontinu xin nisħal fuqom, minn mela għan let meta nġu l-ambitu, naħseb illi aħna irridu natmos rizultati fuq s senjiet tal-konsumaturi, ġifiri mux qed naqblu fuq konklużjoni l essendi li għanna nżommu ma' direttiva tas servizzi dan imur ħafna iktar l-minnek ma naqbirix ma' din il-konklużjoni u għalhekk il-grupp tagħna issa jkollu ehm, ambitu inkluz fl inkluz eh, Jiena naħseb illi kien ħareġ mod ċar illi meta inti tixri fuq l-iskaffa bħala konsumatur għandu jkollu l-istess protezzjoni kontra diskriminazzjoni. Jiġifieri b 2 bi speċjali mhumiex koperti u hija xi ħaġa li tiddispeċini jiena li tgħidli forsi jiva verem differenza meta titmur online, inti tista tixxi li trid. Iżda jista idaw ikollhom statuti differenti legali u l ħankomplu niddefendu drittijiet tal-SMEs biex dawn ikollhom l-aħjar l-aħjar eh, ftemiet għal negozju tagħhom. Jiena naqbel li t-tekst tal-Kummissjoni kien hemm xi bidliet żgħar u jiena naqbel ma' Virginie f'dan ir-rigward. Għal dak li huwa artiklu 4 jiena min issa Musanejt naħseb fuq dit mnejt li naqbel fuq dit tal copyright li għandhom jiddaħlu jien qed ngħid huwa li għaw min qed ikopri drittijiet kontratwali li huma ta' ħsara l konsumaturi u l-SMEs jina għedin, jina aħna għedin niprovaw naraw kif nistaw nifokaw fuq li napplikaw il-28 dif, membru differenti u għallura nistiden il-kollegi kollha tiegħi fuq 3-8-3 fuq premessi wieħed li ta' din il-proposta toħloq eh, fizzjoni legali binajr ma l-periklu u illi mm, dan sej perikola servi. Grazie. When listening to the discussion about whether Meta nisimaw diskussjoni fuq meta jek ninkludu il-copyright jew le fl-ambitu, għandi l-impressjoni li qed nitkellmu fuq l-ligwidi kollha differenti hawnhekk tad-dinja. Għaliex kemm minn sinjor Sażjer, sinjor Frankosar qalu illi hemm problemi fuq il-liċenzjar il-sistema ta' liċenzjar u territorjalità tal-copyright u anki jipproponew li solvu l-problema fil-pakket tal-copyright. Imma r-rapporter għal dak li huma il-kontenut copyrighted li mhux audiovisiv għandu x'jaqsam mar-reġim tal-liċenzja jew territorjalità tal-copyright huwa preċiżament fuq dawk il-każijiet tal-geoblocking illi mhuwiex ma kawżat mill-copywriting għaliex dawn ma jmumiex dritti ta' copywriting hawnhekk il komerċant għandu licenzja, copyright mhijiex problema lura żgur aħna ninkluduhom daw mill-mod kif ir-rapporter jipproponi. U aħna rridu ninkludu servizzi audiovisivi hawnhekk għaliex hawnhekk ukoll jekk il-liċenzja mhix qed hemmhekk mhijiex affettwata mill-proposta mir-rapporter. U jina naħseb li konsumaturi jħossu illi fil-regolament illi għandu jitratta il-geoblocking illi l-videos l-iktar forma ta' komuni ta' geoblocking huma inklużi mod partikolari fil-40% tal-każijiet fejn il-kawża tal-geoblocking mhijiex copyright, jiena naħseb li kun ħafna iktar faċli biex il-fornituri ta' servizzi audiovizivi tal-medja jikunu konformi ma' dan ir-regolament minħabba li huma m'għandhomx l-istess problemi li oħrajn għandhom għaliex fil-servizzi tal-audiovisivi tal-medja, inti għandek dan il-prinċipju li japplika għal dawn il-servizzi. Għal dak li għandu xaqsam li ġi applikabli, il-punti importanti għalina u ma li aħna li konna standards ta' konsumaturi li ma jitnaqsux. Jiġifiri naqbdu n-neħu l-geoblocking mandux is bħala jimmira l-ħat. Iżda ma rridux nispiċċaw um, ehm, situazzjoni fejn għandek kummerċanti li segwa il-regola tal-konsumatur u waħda jissegwi dak ta' pajis tiegħu biss. One minute speech. Grazzi ħafna issa għal minuta is senjura Korazza Bilt, Gephardt, Tarabella u oħrajn warajhom. Grazzi nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal xogħol eccellenti eh, tagħha rnexxila sib bilanċ bejn il-kummerċanti u il-konsumaturi, situazzjoni fejn jibbenefika kulħadd. Huwa importanti il ħadd ma uh, jiġi imwaqqaf milli kollu aċċess għal ċerta servizzi jew inkella jgħot ikollu jgħot ħallas eh, prezz differenti skont in-nazzjonalità tiegħu jew skont l-istat membru eh, li minnu qed jixtri. Naħseb li permezz tal-emendi ser ikollna test aktar ċar dal-waqt li huwa importanti huwa hija l-implementazzjoni, rridu niżguraw li kollna xi ħaġa li hija inforzabbli. Niżguraw ukoll illi kollna xi ħaġa li nistgħu ehm, nżommu għajnejna fuqha. U fil-fatt dik li qed tipproponi dak li qed jiġi proposti hija għodda tajba dwar liġi applikabbli. Il-kummerċant irrit jitratta l-konsumatur palma daqs li kiku kien konsumatur domestiku jinsab fejn jinsab fl-Europa. Fl-opinjoni tiegħi għanna namlu eh, għandu uh, jkun hemm konformità tal-liġi tal-konsumatur fl-istati membri kollha. Jiena għamilt uh, um, ukoll emenda, ta' emenda rigward il-metodi ta' ħlas. Ma jistax ikun il-klienti jiġu inforzati illi ikollhom il-forum ta' ħlas kollha possibbli fl-istati membri differenti. Uh, dak kollox minna ħatijaj. Grazzi ħafna u bil-ħerqa li naħdem ma'kom. Grazzi sa' Evelyn Gappard. Grazzi ħafna, Sinjura President Vicky. Permetti li nejt illi Martin Schulz mux membru ta' dan il-komitat, jew aħjar ma kienx membru ta' dan il-komitat, u laqas biskin ikun mistieden u kol et jil qed fil-fatt jissostitwixxi il-membru oħra, membru illi ma setax eh, tkun hawnhekk minħabba li qed tikkoordina xi ħaġa oħra. Jiena sempliċement xtaqt illi nipperċiża dak il-punt għaliex naf illi aħna qed niġu web stream du ma xtaqx illi tasal informazzjoni mhux ġusta. Mela fuq dal qed nitkellmu bħalissa fuq. Rridu niżguraw illi mhux biss in-negozjanti, il-kummerċanti jagħmlu ħafna profit mis-suq intern biss għandu nixtiequ li anka il-konsumaturi tagħna jiksbu il-benefiċċji kollha minn dan e, suq uniku. Sfortunatament il-kumpaniji bħalissa qed jagħmlu ħafna lieh sfortunatament sa ċerta punt, però qed jagħmlu ħafna lieh minn Eh, kummerċ transkonfinali, pero aħna nixtiequ li anka l-konsumaturi tagħna jibbenefikaw minn da kollu. Dan ifisser li rridu inħarsu l-konsumaturi tagħna kontra l-kumpaniji l-kbar. Rridu noqogħdu attenti illi din il-protezzjoni li hija tajba ma tiġix użata b'mod ħażin. Grazzi ħafna Eh, grazzi ħafna tal preċiżajt dak li preċiżajt, pero sempliċement kont qed niċċajta jiena. Madana kollu. Mark Tarabella issa. Grazie, Mara. Grazzi. Għal jina nishtiq ringrazzja l-min semma b'arroza, per esempio, li kunem bilanċ bejn li konna Eh, servizz online u iktar tajjeb u eh, fl-istess ħin li ma nżidux l-space u l-burokrazija ma fl-istess ħin f'każijiet nitnasu fuq is-sinema u l-produtturi tas-sinema tal-films biex dawn kollhom il-ambjent legali kun jistgħu komplu jaħdmu fih aħna nitkellmu fuq l-esklużjoni tal-kamplikazzjoni tal-regolament lan huwa nippreservaw il-prinċipju ta' territorjalità li mhijiex eh, ma da' sekta barra minna u għalix, aħna għalli niprofaw u għalli nilimitaw fuq livell ta' determinazzjoni biex niproteġu l-esklusivita ta' dritt għal dak li huwa dħul ġenerat għal opri għal xogħlijiet biex ikunu jistgħu jkunu jistgħu jikkrew. U allura għal biex ikollok dan it-tip ta' eh, obbligi eh, dan it-tip ta' trittijiet kull imkien għal kulħadd u rħas jista' jolqot il-kreaturi, il-kreaturi ta' dawn ix-xogħlijiet. Ġifieri tisjet popolari bħala idea ma se tagħmel ħafna ħsara fil-verità minn noqgħodux ta' bajnejn minn qed jikkrea u joħloq u l-artist, bazzikament. E għalix e, dan mandux l-għazla bejn il-ħol intijaw, il-kreazzjonijiet tijaw u e, fil-verita ħna rridu nħarsu l-diversità u rikkezza ta' dan il-settur. Grazzi tal-li għat-sebajni, għat-sebaw għal dak li rritnej. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss, Morton Locker. Grazzi ħafna. Napprezza nara illi qed jitieħdu daqshekk passi pożittivi il qudiem Ħafna mill-emendi mil, partikolarment dawk tal alde qed jikontribwixxu biex jitejbu dan it-test. Importanti li nisqu fuq il-fatt li huwa importanti li jkun hemm koerenza fil-qafas eh, leġislattiv. Anka um, fid-dawl ta' Brussel wieħed u importanti li ngħidu illi l-attivitajiet tal-kummerċanti ma jiġux diretti fis-swieq oħra. Ovvjament aħna wkoll maħniex favur illi ikun hemm 27 liġi differenti li tapplika. Grazzi ħafna issa is-Sinjura eh, Senalova. Grazzi ħafna, Senjura President. Inkomplu nejdu li ma nishtuqx namlu differenzi bejn xiri online u offline għal dak li huwa ħarsin tal-konsumaturi. Jiena nixtieq nitkellem dwar żewġ emendi li ressaqt biex nirreaġixxi għal fatt illi fl-Unjoni Ewropea e, ċittadini m'għandhomx aċċess garantit għal prodotti ta' laqwa kwalità. Emenda 192 dwar u emenda wkoll 369 illi tissostitwixxi l-artiklu 4 u naħseb illi it-tfassil tal-premessa u għacċar bizzejiet, jek t-permettu li ser naqrajulkom. Dan ir regolament għandu japplika f'każijiet fejn diversi stati membri kun qed joffru l-istess servizz, sta fl-istess waqt ikun hemm kwalità inqas fi stat membru meta mqabbel ma' stat membru ieħor. Ta' kollox grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom. Marco Zullo. Grazzi San Marco Zullo. Grazzi, Signora President. Mid-diskussjoni li qed Eh, li għanna tider biċar li test li għanna u dimna mux wieħed eh, faċli naqblu fuqu. Tanna li xjorbot ma diversi aspetti pal per eżempju ehm, kustjoni ta' liġi kontrattuali. Jina nishtiq nitkellem dwar il-ħarsin tal-beni li huma koperti mill-proprietà eh, tal-awtur. Naħseb li ikun ma jkunx korret illi nitrattaw aħna f'din is-sede dan is-suġġett, il-kwistjoni tal-copyrights m'għandix tiġi trattata f'din il-proposta leġislattiva għaliex din il-proposta leġislattiva ma kellix dan l-iskop flok ma jkun hemm iktar kontenut li jiġi offrut lill-ċittadini tagħna, nirriskjaw illi neliminaw u naqsu l varjetà U importanti wkoll li jkollna liġi li tapplika għal riżoluzzjoni tat-tilwim. Allora, bel kollox, u importanti li nħarsu l-konsumaturi, però rridu niżguraw ukoll illi kull parti tkun imħarsa u illi dan inkunu nistgħu niggarantixxuh. Per eżempju, ngħidu SME żgħira illi ma tkunx trid bih barra minn eh, l-pajjiża u jkun hemm xi ċittadin illi jkun irid jikseb il-servizz jew il-bene minn għandha. Dan għal SME ikun eh, pis eh, kbir ħafna Grazzi, issa Andrea Schwab. Ser nitkellem naġel ħafna biex ngħid kollox fil fat mhux ser nagħmel ta' Sinjura President. Hemm żewġ punti li nixtieq ngħid. Miljuni ta' uh, turisti imorru btala barra minn pajjiżhom u jikkonsmaw jikun smaw u ma jagħtux każ ta' xinu madritiet drittijiet tagħhom, m'għandux għalfejn il-leġislatur jirrestrinġi dan din il-possibilità um, li tiġri offline milli jisseħ online u Barra minn hekk diversi konsumaturi Ewropej qed iħossuhom illi tallew lura Din hija ħaġa li rridu nikkonsidraw. Il-Kummissjoni għamlet din il-proposta nżewġ soluzzjonijiet. Jew imorru għal liġi tal-bej kompletament armonizzata li aħna nappoġġaw, però fl-istess waqt hemm bżonn ta' soluzzjoni rigward il-geoblocking. U jiena ikun kontent jekk il kolkom aħna naċċettaw din bħala deċiżjoni strateġika. Grazzi. Daqshekk il-lista ta' kellima spiċċat hemmhekk u nitlob l rapporter li jekk hemm punti oħrajn pendenti tqajjimhom fil-laqa ma' shadows. Nadila il-kelma però issa. Iva, jina fil-fat nixtieq ngħid kelmtejn, Sinjura President. Skużawni, xi kultanti kolli l-impressjoni illi ma fimtunix għal kemm tkellimt bil-mod. Mark u oħrajn ukoll rigward il-kontenut illi jitpoġġa illi fuq għandu l-copyrights u li huwa audiovisiv. Eja ngħidu pereżempju l-ebooks. U t-tieni dan japplika biss fejn il-kummerċant għandu id-drittijiet meħtieġa. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' liġi ta' copyrights Għana ma nixuq bidlu xejn f'dak il-ambitu. Il-proposta tiegħi minn tal-inqas titqafem uħut mill-amendi ta'kom, Iva jmorru lilin minn hekk, però jiena qed nipproponi affarijiet li, li ma jkoprux l-aspetti audiovisivi, non-audiovisual, u Eh, illi ehm, inkopru dawk l-affarijiet li ġiġaw ma koperti mid-drittijiet tal-awtur. Però m'għandix dubju li ser ixilna insibu soluzzjoni. Jina nirringrazzja l-rapporter tgħid signor President tal-li iċċarajt dak il-punt. Grazzi ħafna għaliex kien hemm ħafna konfużjoni. U issa naddu għal rapport dwar ta' Sinjura Sharon Zova dwar FinTech is-Sinjor Sharon Sofa ser tirrappreżenta dan ir-rapport u jiena ser naddi eh, posti lil-kollega lil, eh, eh, għal xħajkoll inħallikom. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena ser inżom fil-qosor u fil-fatt jirnexxieli, ser jirnexxieli nżom fil-qosor biex ma tantx hemm problemi. Dinja inizjattiva li ntlaqat tajba tajab ħafna mal kollegi kollha. id dissa u ħamsin emenda kollha b'reċezzjoni ta' xwaħda u jew tnejn żidu biss xi elementi pożittivi. Tkellimna dwar ukoll jew ħjar smajt xi emendi rigward fintech li kienu ħarxa iż-żejt jiena xtaqt li kieku użajna ton daqsxejn aktar um, daqsxejn inqas aggressiv u jina u koll provajt nevita illi nirrepeti nirrepetu l-istess affarijiet. Jidur li il-segretarjat batilkom e, xi dokumenti propju s-sibt li għadda biex inkopru madwar 23 punt. Per eżempju, nejt li aħna nilqaw il-fintech, it-kabbir ta' fintech, nisħu fuq il-fatt li fintek tista' tkun pożittiva kemm għal um, partijiet interessati tradizzjonali kif ukoll dawk iktar moderni, aħna nilqaw task force ta' fintech fih dan il-Kummissjoni, nixtiequ li l-Kummissjoni tippubblika action plan dwar fintech irridu nisqu fuq il-bżonn li nevitaw il-frodi u l-abus dwar l-standards aħna nixtiequ illi leba, anzi leba fil-fatt konsidratu qiset l-elementi li saru u hija għamlet revizjoni fuq l-algoritm. Saħna saqsejna l konvizjoni biex tagħmel valutazzjoni tar riski assoċjati ma' hekk u niżguraw illi l-umani jkunu jistgħu jagħmlu revizjoni ta' qualsiasi deċiżjoni li titħed mod awtomatiku sħaqna wkoll fuq il-bżonn li jkun hemm iktar ċiber sigurtà u hemm ukoll xi emendi li jitkellmu dwar l-importanza tal-privatezza u l-ħarsin tad-data. Dak huwa kollox fuq fuq nittamaw li nkunu nistgħu nadottaw dan il-rapport. Mela ħanaddi il-kelma lil um, lil kollega tal-PPE, pero fissem li CR jina nishtiq nejt, issa li xtir kolli nitlaq li aħna napprezzaw ħafna dan il-rapport ta' sekk pozittiv. Naddi sal-kelma l-Eva Mendel. Senjora President, eżis kollegi, napprezza li irnexilna nibatu messaġġ ċar l kummissjoni biex noħolqu ambjent illi jaħdem favur il-ħolqien ta' ambjent fintech. Dan huwa importanti kemm għall startup tagħna kif ukoll għal kumpaniji iktar tradizzjonali. Naħseb il-parti l-kbira minna jaqblu illi huwa importanti li l-Kummissjoni ikolla pjanta azzjoni fintech komplet li profdilna aktar prevedibilta lilna u Jiena meta tkellimt ma' kumpaniji fintech, dan il-pjantazzjoni dejjem der li kien wieħed importanti. Nixtieq nirringrazzja li sinjura Sharon Sofa, dita Sharon Sova, għal-rapport tagħha. Il-punti prinċipali li aħna ressaqna ġew inklusi, per l-kustenijiet ta' ċibersikurtà li fil-qalba tal-qafas regolatorju fintek ikun hemm il-ħarsin tal-konsumaturi u kol aċċess għal finanzi minnaħa ta' SMEs permezz tal es ta' eh, proċess ta' ħarsin iktar elaborat. Għan komplu naħdmu mal-rapporter biex niżguraw illi l-opinjoni tagħna tiġi um, approvata kamin Ekon. Grazie, sa Nikola Danti. Dante. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-fatt, u importanti li aħna neliminaw l-inċertezzi kollha li jeżistu f'dan il-qasam u u lejn sistema imsejsa fuq regoli aktar solidi. U importanti wkoll illi um, ikollna iktar fiduċa f'settur li huwa daqshekk innovattiv. Jiena nixtieq nirringrazzja lill rapporter għal rapport tagħha u anka wkoll nirringrazzjaha tal-li laqat l-emendi tagħna u faslet emendi ta' kompromessi li nistgħu nilqawhom. Jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq xi emendi li ressaqna mm, fil-fatt huma simili ta' ta' dawk li diġà tkellimtu fuqhom dwarhom. Il-bżonn li jkun hemm pjan orizzontali uh, action plan fintech. It-tieni li nħarsu l-konsumaturi tagħna partikolarment uh, rigward il-ħarsin ta' data personali illi u importanti li kunem livell ta' trasparenza mixtieq, partikolarment fil-każ ta' ħlas ta' Um, ħlas transkonfinali li jisir u fil-kas tal-użu ta' muniti virtuali. U importanti li nħarsu l-SMEs u il microenterprises illi ġeneralment illi hemm minnhom illi jaħdmu għal banek, jipprovdu servizz għal banek u t tielet aspett li nisħu fuq l-aspett tal-informatika, tal-IT. U importanti li jkun hemm l-implementazzjoni ta' din id-direttiva kemm jista' jkun malajr. M'għandix dubju li permezz tal-ħidma tar-rapporter naslu għal nisa naslu għal pożizzjoni komuni eċċellenti. Grazzi. Thank you. I think ECR. Grazzi, naħseb illi li ecr ġi kopert minn dak li nsqal għaw xaħat mill-grupp tal-ħoder. Ħodor le, gwe le, xaħat iħor illi jixtieq jitkellem le. Mela, Jiena se nerġa' nirreperti dak li qal Nikola aħna mixin fi triq tajba u nispera li nkunu nistgħu napprovawa malajr. Naseb il-kol tafu l-iskeda u allura se jkollna l-vot fil-21 ta' Marzu. Grazzi ħafna ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. l-interkonnettività għad kabbir, kompetittività u il-5G. Ehm, Jena nishti nirringrazzja Sur Lupis biex jitkellem bħala rapporter. Grazzi ħafna. Signora President, kollegi, u shadow rapporters Tafu li fi frar tkellimna dwar it-test fuq l-inter konnettività biex nġibu koezjoni u tkabbi dan rigward ir-rapport eh, tal-5G, ir-rapport tiegħi. U jiena ħad gost kif meċa id-dibattitu dakinhar eh, ħafna gruppi appoġġaw il-pożizzjoni bażika. Issa, id-data ta' skadenza għall-emendi għaddit, kienem tlieta u 80 emenda jiena waħda għamil 17 e, emenda l-oħra ġejjin minn gruppi politiċi oħra u fl-opinjoni tiegħi Dak li għanna għawnek huwa bażi tajba għal eh, emendi ta' kompromess li kopru l-idejat kollha u jisaxu id-dokument tal-Kumitat. 75% tal-emendi tlet kwarti jiġifieri jitkellmu dwar li il-5G issir realtà u eh, li din tkun xaġa ħaġa importanti għall-Ewropa jiena Ta' istituzzjonijiet li t-tim tiegħi biex jagħmlu aktar emendi koll. Parti mill-emendi prezentati juru appoġġ biex innaħħu il-frattura diġitali bejn il-kampanja ehm, u l-partijiet urbani. Naħseb irridu niddefinixxu x'tip ta' teknoloġija għandna nużaw Importanti li ninkludu l-infrastruttura ta' satellita, operaturi tal-mobile u eh, daw kolla involuti biex eh, jiksbu skala u l-investiment li għandu bżon il-5G, l-infrastruttura se timbena u la darba li timbena mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu migrazzjoni għal 5G. Ma żmien se jkun possibbli li naqsu din il-lakuna digitali li hawn għal eh, dan kollu però se jkun bżonn finanzjament pubbliku u privat. Jekk tafu kif nistgħu niġbdu investiment lej dan għanna namlu dan minar burokrazija zejda u eh, naraw li kunem protezzjoni u koll għal min qed jinvesti irridu naħdmu għal beneficju tal-konsumaturi. Dinja opportunità sabiex ninkoraġġixxu issu li sejtina aktar ġit u aktar tkabbir. Hemm tliet punti li naħseb huma fondamentali għat-test finali. Waħda hija illi għanna nikonsidraw il-rivoluzzjoni teknika, rridu naraw li din hija opportunità strateġika għall-Ewropa u t tillet triq għall eh, tmexxija għandha tkun fil-pjan tal-Kummissjoni. Soċjetà b'saħħitha li tiżviluppa il-5G hija importanti għas-suq diġitali għaliex il-broadband u l-high velocity internet huwa kruċjali fid-dinja tal-lum. Importanti illi dawn ikunu fil-bazi tal-izvilup tal-5G. Hemm ħafna vantaġġi illi inti tkun mexxej fid-dinja tat-teknoloġija. Hemm bżonn standards eh, illi jkunu aċċettati U l-iżviluppi huma fundamentali f'din it-teknoloġija. Għandna bżonn żvilupp rapidu. Jiena żgur li s-settur privat se jkollu rwol ta' tmexxija fl-iżvilupp ta' dawn is-standards. Għandna bżonn naddottaw it-teknoloġija 5G b'mod urġenti biex ma jkollniex frammentazzjoni ta' swieq u ma noħolqux aktar ostakli għall-interoperabilità, rridu niġildu għal suq waħdini li ma jkollux barrieri. Skont id-data tal-Kummissjoni, il-pjanta azzjoni għal eh, teknoloġija 5G għandha l-potenzjal li toħloq 2 miljun impjieg. Imma dan għana namluħ bitkabir solidu u bissu intern. Ek business taw nirrealizzaw eh, suq intern dinamiku. Iġifiri, ikolna opportunità ta' aktar impjiegi tajbin. Jiena Lest li naħdem fid-dettal fuq l-emendi kif għamilt fuq rapporti oħra u nixtieq nibda fuq il-kompromessi mal kien jistegun jibda Nikola mill-SND. Onorevoli Sergio Guterres ma setax ikun hawnhekk u allura għalli biex naqra ir-riflessjonijiet tiegħu li jina assart kifet li jinti, Sinjor President, għaxet li man nixafna ħin, ġifiri forsi musa jkunu kompluti, ma tax ħajju għozbija, ma nsamma. Għanżob ma l-ħinijiet ta' dibattitu. L-ewwel net nixtieq ngħid illi l-bixa kbira tal-emendi li ġew preżentati bir-rapporter eh, kif għandna prezentati mix-shadows jidru li huma pożittivi li jamlu parti minn bażi tajba biex nilħu dokument li huwa maqsum. Nixtieq ngħid nitkellem fuq erba' prioritajiet tal-grupp tiegħi l-ewwel net il-vantaġġi u l-benefiċċji tal-qassim ta' din it-teknoloġija. Apparti li nagħmlu aktar possibbli l tal tal-internet, id-diffużjoni tal-5G għandu ħafna iktar potenzjali benefiċjarji li ġejjin mill-veloċità tiegħu li ma li jaġġel eh, li jitejjeb il-video conferences per eżempju u li u kol jgħin l-SMEs għal dak li għalħaq l-internet ta' high speed. Għal dak li huwa il-25, għasal 2025 irridu ikoll ambjent kompetittiv u infrastruttura illi għandhom konnettività li hemm ħafna ta' kwalità għalja li aħna jkollna infrastruttura neċessarja huwa prerekwiżit għall iżvilupp ta' din it-teknoloġija. U għalhekk aħna tlabna iktar fondi għall infrastruttura u allura e, finanzjament tal 5G ambizzjuż u koerenti biex nużaw kemm jista' jkun il-potenzjal u sinerġija ta' dawn il-fondi eżistenti biex inħeġġu l-investimenti privati u l-promozzjoni tal dan it-tip ta' investiment pubbliku u privatu. aħna nisolbu wkoll illi l-operaturi li għandhom jinvestu iktar fl-infrastruttura biex jintejbu l-konnettività fiż-żoni rurali u insaħħu l-kopertura tal-5G. Tret punt li neħu il-firda digitali għaliex dan ħajkollu impatt pożittiv fuq l-ekonomija tagħna u allura importanti illi konna rrabaqan dak li huwa konnettività livell ta' konnettività li tifissa l-Kommissjoni biex ineħħu il-probitani jew il-firda u distak eh, digitali Issa fuq l-standards, aħna nħossu li importanti li nkomplu naħmu b'urġenza fuq li eh, nirregolaw il-teknoloġija 5G biex ma jkunx inframentazzjoni ta' swi u nwaqfu il-ħolqien ta' dan ix-xkir illi jikostru illi jibnu l-interoperabilità. U allura nixtieq nara li jkun hemm appoġġ fuq il-emendi li bċu prezentati fejn ikunem um, l-elementi ġodda fit tekst tal-rapport għal par per eżempju emenda 25 fil-program Wi-Fi Grazie. Thank you. Uh, there is nobody from ECR? Or? No. Mawħat mill-ECR mela għalde, Martin. Grazie, President. It's snejn de tana conversation aħjar, it-reġe ah, internet aħjar u l-for u l-erba ġe streaming aħjar. Issa il-5G se jagħti l-aħjar servizz possibbli. L-emendi tiegħi jirriflettu dak li għandhom bżonn in-negozjanti u l-konsumaturi f'ħafna partijiet tal-Ewropa. Rridu nibnu sħubijiet f'diversi oqsma L-implementazzjoni ta' suċċett ta' suċess fis soċjetà Gigabyte hija importanti ħafna anki l-European Communications Code biex ikun hemm applikabilità tajba. Il-konnettività hija xi ħaġa importanti u allura nispera li ikolna opinjoni tajba hawnhekk, nispera li jkollna kompromess uh,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 Aħna semmejna speċifikament artiklu 25 u nixtieq li dan jiġi inkluż f'waħda mill-emendi. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dakolla li tkellmu u li tawni appoġġ. U se naraw jekk l-emendi ta' kompromess se jkunu ta' sodisfazzjoni jiena nixtieq insaqsi lil ngħid lill-kollegi illi se jkunu l-vot fl-imko fil-21 ta' Marzu. Dak kollox dan iwassal għal tmim tal-laqa tal-lum infakarkom illi inna laqa li jmiss hija fit-13 ta' Marzu fis-7 ta' filgħaxija. Dak kollox illi li tajjeb grazzi.